Odu huwa stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni rigward il-preparazzjoni għal kunsill Ewropew bejn il-29 u 30 ta' Ottubru tal-2009. Nati merħba lill-President tal-Kummissjoni Ewropea, sur Barroso, u wkoll is-Sinjura Malmstrom li tirrappreżenta il-Kunsill Ewropew. U nati merħba wkoll l ex kollega tagħna tal-Parlament Ewropew u għalhekk issa ngħaddi l-mikrofonu is-Sinjura Malmstrom. frisem il-Konsil. Grazzi ħafna, President. President tal-Kommissjoni, onorevoli membri, se il-Konsil Ewropew il ġimgħat d-dieħla u dan għandu aġenza qawwi ħafna li għandu x'jaqsam ma' ċittadini tagħna se niddiskutu dwar it tibdil fil-klima, insibu eh, kif nistgħu noħorġu mill-kriżi finanzjarja u nittrattaw problemi dwar l-immigrazzjoni illegali. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel mill-aħjar tista' biex tim tieħu ħsieb dawn il-problemi u speċjalment jekk trattat tal-Lisbona tidħol fis seħħ biex inkunu nistgħu nkomplu x-xogħol biex ikonna l-Kummissjoni l-ġdida. U wkoll se nħarsu lejn dawk il-kwistjonijiet u se nibda b'dewn il-kwistjonijiet għax dan hemm ħafna interess dwar dan fil-Parlament. Fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla il-kapijiet tal-Istat tal-Gvernijiet tal-Unjoni Ewropea se jippruvaw jiċċaraw is-sitwazzjoni dwar il-proċess tar-rattifikar ta' trattat tal-Lisbona riżultat iva tal- Uh, f'referendum fl-Irlanda u il-firma tal-President tal-Polonja wasalna għalija u koll għanna 26 pajis imma fadal biss ratifika minnaħa tal-Repubblika -tal Ċeka. Il-Parlament u s-Senat it-tnej li huma f'dak il-pajis diġa ratifikaw il-trattat imma hemm grupp ta' senaturi illi qed jieħdu azzjoni kostituzzjonali dwar dan biex jaraw jekk jistax dina timxi skont il-kostituzzjoni ta' dak il-pajjiż u jeħdix nirrispettaw din id-deċiżjoni u fis-27 ta' Ottubru se jkun hemm ehm, hearing miftuħ fil-miftuħ dwar il-kwistjoni u nisperaw illi l-orti ta' deċizjoni dwar dan kemm jista' jkun malajr imma għat mem lebda. Ehm, Eh, data dwar dan. Il-President ta' Repubblika Ċeka poġġa ċerti kondizjonijiet u eh, jeħtieġ naraw x'inhu eżattament il-ħtiġijiet tiegħu. U għalhekk id-diskussjoni tal-Kunsil jiddependi dak li se jiġri fil-Repubblika Ċeka. Sidda l-Orti Kostituzzjonali u l-proċedura li tiġi wara dan u mbagħad eh, naraw kif jista' tidħol fis seħ il-trattat. Fil-Kunsil se naraw ukoll preparamenti għal Eh, biex kemm jista' jkun dan it-trattat jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr. U se jkun hemm rapport biex jagħtina eżattament fejn qegħdin bħalissa f'dwar dawn il-kwistjonijiet. U bekk eh, ngħaddu xi domandi lill istati membri rigward il-kwistjonijiet ta' relazzjonijiet barranin, istat legali u n nies li jaħdmu fiha u kol il-fondi biex eh, jinaqrajt dan ir rapport tas Sur Brock illi eh, ġi adottat t tnejn u sen naraw dan il-lejla. L-aspettijiet istituzzjonali tal-ħolqien ta' Servizzi Ewropeja għall-azzjoni barranija. Rigward se jkunem u kol ċerta gwida għal rappresentanti olja u għalek dak li jidħol ikunem proposta immedjata kif dawn is-servizzi se jifunzjonaw. U dina tkun ukoll adottata mill-Kunsill. Kenna dialogu għawi mal-Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet kollha u nisperaw li dan id-dialogu jibqa' iseħħ. Il-kwistjoni prinċipali fis-summit eh, Ewropew huwa tibdi fil-klima u għalek il-Konsil Ewropej jeħtieġ jieħu deċiżjonijiet ġusti biex l-Ewropa tibqa' jkollha rwol prinċipali biex ikun hemm riżultat ta' suċċess f'Copenhagen. Fil-laqa ta' Ecofin il-bira kien hemm diskussjoni twila dwar il-fondi u qed naraw kif nistgħu jkun hemm eh, eh, deċiżjoni malajr u din id-deċiżjoni titieħed mill-Kunsill tal-Ewropa, mill-Kunsill Ewropew. U huwa importanti ħafna illi nimxu l-qoddim li bekk ma nħallux eh, xi pass lura f'dan il-proċess dak li għandu xaqsam negozjati bejn l-stati membri il-bejn nazzjonijiet, jekk ikonna ftejim dwar il-fondi, ikonna nkunu mxejna pass għaw il-qoddim f'dawn il-negozjati. Il-Konsil jasal tajjeb qabel ma jkunem il-negozjati f'Barcellona tal-Nazzjonijiet Uniti u mbagħad tal-laqa tal-G8. U mux biss għal soċi kolla biex nistaw naslu għal ftejin f'Kopenhagen, bħalissa il-Ministri tal-Ambjent eh, tal-Unjoni Ewropea diskutu l-konklużjonijiet u jixtiequ jagħtu stampa sħiħa tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi dwar dawn il-kwistjonijiet fin-negozjati u jeħtieġ ċaraw l-istrateġija tal-Ewropa dwar l-emissjonijiet fi żmien fit-tul u jeħtieġ jaslu, jixtiequ jaslu għal xi deċiżjoni li tista' tgħin iż-żieda tal-nuqqas eh, ta' dawn l-emissjonijiet mill 20% għal 30%. U fil-konklużjoni tal-Konsil eh, se jikwattrataw l-kwestjonijiet dwar in-negozjati dwar il-produzzjoni ta' dawn l-emissjonijiet mill-ajruplani u mit trasport bil-bahar u jeħtieġ li kunem eh, eh kunem mekkanizmi biex jkejlu eżattament dawn l-emissjonijiet u jeħtieġ niżviluppaw il-mod kif nistaw nieħdu ħsieb tal-foresti u kol. Jeħtieġ imbagħad nikkonsidraw ukoll il-progress dak li għandu xaqsam is-supervizjoni tal-swieq finanzjari. Kif nafu f'Ġunju kien kwistjoni ambizjuża ħafna biex ikun hemm kemm jista' jkun supervizjoni fis-sistema bankarja Ewropea. U kien hemm dawn il-supervizjoni għal banek għall insurance u sigurtà. U din hija waħda mill-prioritajiet prinċipali tal-Presidenza għandna ħsieb li sal-aħħar tas-sena fil-Presidenza tagħna ikonna soluzzjoni globali għal dan il-pakket kollu għalek ħana eh, kontenti li l-ekofin il-bira ħapass għaw il-qoddim u irnexilu jasal għal konsensus wisa ħafna fuq dwar dan il-korp li rridu minar ma jkunem problemi fuq livell ta' eh, stati membri. U il-presidenza svediza kella mill-bidunet den il-bicċa xogħol biex ikompli d-dialogu mal-parlament u apprezzajna ħafna dan il-din il-deċizjoni. n-promovu dan il xor kemm jista' jkun malajr biex nuru li qed nagħmlu minn kollox biex nevitaw kriżijiet fil-futur illi nieħdu il-responsabilta konġunta tagħna u eh, eh, f'dak li għandu xaqsam mal-investituri li qed jinvestu l-flus tagħhom mal-banek tagħna, u mbagħad tkellimna wkoll dwar l-impigi fl-Ewropa, kwistjoni li ovvjament dejjem tiġi u dimnet fil diskussjoni rajna rajna ċertu rkupru fl-ekonomija imma s-suq ta' xor palissa eh, u eh, għadu etibati u jeħtieġ nistimulaw mekkaniżmi ta' appoċ f'dan il-qasam. Jeħtieġ insibu kif nistaw naraw il-konsegwenzi tal din il-kriżi u kif nistaw nittrattawhom biex nevitaw kemm jista' jkun iż-żieda eh, fil-problemi ta' manpower u ikunem postijiet ta' xogħol għaola u biex nistaw, nistaw naraw kif is-suq finanzjarju jista' jwassal għal kabbir ekonomiku. Il-Ministri tal-Finanza eh, notaw illi biex jirkupraw hija ħaġa reali bħalissa imma għada fraġli ħafna għalhekk jeħtieġ li nsegbu politika ta' estensjoni u il E fil-laqa għalu li se nadattaw strategija f'dak li għandu xjaqsam e, e, fil-laqa tal-Ministri tal-Finanza fi Gothenburg. U l-konklużjoni ta' ġunju u l konsil se jara daqxej kif nistaw ikunem dawn l-interkonnessjonijiet ma dawn il-mekkanizmi tal krizijiet finanzjari hemm diġà rapport dwar dan mill-jannar li għadda u l konsil se jnota. Il-Konsil Ewropew kol se jadotta l-istrateġija għal reġjun Baltiku, tal-Bahar Baltiku, kenna dibattitu interessanti ħafna fil-laqatana ta' settembru u l-kapital stat se japprovaw din il-politika illi tiġi adottata it-tnej li ġej. Din l-istrateġija għafas integrat biex nistaw nitrattaw l-sfidi li se konna qoddimna biex ikonna koezjoni ekonomika u territorjali fil-Unjoni Ewropea u naħseb li din tista' tkun ta' eżempju li tispira mekkanizmi oħra fl-Unjoni Ewropea u tagħti iktar qawwa l-integrazzjoni Ewropea kollha kemm mi. L-istrateġija Ewropea diġà qed tifforma ruha u se tkun ippreżentata għal presidenza Ungeriża fil-2011 għalhekk għandna ċerta sodisfazzjon il-presidenza il presidenza Svediża qed tippreżenta l-istrateġija li bdiet f'dan il-Parlament u għalhekk jeħtieġ illi ninsistu li kulħadd jimplementa din l-istrateġija biex nittrattaw il-kwestjonijiet kollha li għandu xaqsmu mal-ambjent u biex nistgħu naslu għal għanijiet li fl-istrateġija stess. Nimplementaw ukoll konklużjonijiet dak li għandu xaqsam il-sitwazzjoni ta' migrazzjoni fil-Mediterranja fil-Bahar Mediterran aħna napprezzaw il-proġett pilota li hemm għal Malta u wkoll il-proġett li ikonna dan l-uffiċċju tal-azil l-Ewropew u wkoll hemm ukoll il-kwistjoni ma' Turkija li qed tiġi trattata u għalhekk jeħtieġ natu fil-Kunsill iktar eh, nar arfin għall isforzi għal soluzzjonijiet aktar fit-tul bejn l-istati membri kollha li japparteċipaw f'dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk naħsbu illi il-Kunsill eh, għanda eh, tadotta strateġija iktar wisa għal kwistjonijiet migratorji biex tagħti iktar qawwa l Frontex u ikun hemm regolamenti komuni għal Frontex ukoll fuq fu l-ibħra. Umbat fl-aħħar net se jkun hemm eh, diskussjoni dwar biex naraw kif nistaw inżidu il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-Afganistan u l-Pakistan. U din ġi diskussa fil-laqa formali ta' settembru u set naraw proposti dettaljati li se jkunu eh, indaħluhom fil-laqa u għalhekk se jkun hemm eh, nadottaw pjan għall isforzi fl-Afganistan u fil-Pakistan biex nagħtu iktar qawwa l-istituzzjonijiet eh, biex ikun jistgħu joħolqu il kapacitajt tagħhom fil-pajjiżhom stess. Jeħtieġ ikun hemm ħafna żviluppi eh, internazzjonali f'dadan, il-fatt li naslu biss għal militarizzazzjoni mhix biżejjed biex nissolvu il-programm. Il-sitwazzjoni f'dawk il-pajjiżi jeħtieġ li jkun hemm sostenibilità, jkun hemm eh, noħolqu l-istituzzjonijiet demokratiċi u natu aktar l dawn l-istituzzjonijiet u nħarsu wkoll il-problemi reġjonali u l-aspetti l-oħra komuni u jeħtieġ intejbu in l-azzjonijiet komuni. Dawn huma il-kwestjonijiet se niddiskuti niddiskutu fil-Konsil ġimgħa diħla u naturalment inkun ferħana biex nisma' il-kommenti tagħkom illi jista' jkollkom eh, eh, minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna. Bradi. Eh. Nirringrazzjak ta' dan il-programm. Issa nisimgħu is-Sur Barawżu. Nirringrazzjak ħafna, Sur President Sinjura President tal-Konsil, onorevoli membri tal-Parlament, jiena naqbel ma dak li qalet Cecilia Malsramannom tal-Konsil Ewropew nixtieq nitkellem fuq żewġ affarijiet prinċipali, it-Trattat tal-Lisbona u l-kwistjonijiet istituzzjonali ġifiri, mbagħad il-prospetti ta' Copenhagen ġifiri l-ġlieda kontra tibdil fil-klima. L-għonet naħseb li dan kunsill Ewropew għandu jkun kapaċi biex jieħu d taħħara sabiex jidħol fis seħħ trattat ta' Lisbona. Għal ħafna snin rajna li r-ratifika ta' trattat ġdid mhix xi ħaġa faċli, kellna ħafna problemi, konna diżappuntati, imma għal darbohra rajna ċifiri li eh, il-fat li għana ridu Ewropa iktar effettiva, iktar demokratika dan rebaħ fuq kollox. Għalek seba għanna l-axar pass biex naraw li tħol fis-seħ trattat wara u li rajna l-appoċ għawi li taw n-nista l-Irlanda dan it-trattat, ċifiri wara reġi wara li spiċċaw u koll il-proċess ta' ratifika fil- fil-Polonja nistgħu ngħidu li ikunu eh, eh, ratifikaw kollha il-pajjiżi demokratiċi kollha qed nistanaw biss naraw se fil fir-Repubblika Ċeka. Ovvjament il-proċeduri eh, kostituzzjonali li għandhom qegħdin isiru fir-Repubblika Ċeka iridu jiġu rispettati. Imma hemm ukoll il-rieda demokratika li rridu naraw li tidħol fis seħ fis-seħħ u tiġi rispettata. Għalek nispera li ma jkun hemm l-ebda intop artifiċjali li nerġaw insemmu biex noħol uktar diffikultajiet u problemi. Jiena diġa tkellimt ma dal-parlament inkwantu għal l-importanza li tiġi nominata l-Kummissjoni l-ġdida imma l-ewwel net irid ikolna kummissjoni tal-permezz ta' trattat tal-Lisbona, ġifieri iż-żmien huwa kritiku hemm bżonn li nkomplu wkoll bl-aġenda eh, kif iddeċida il-Parlament meta deċida li jiena nkun il-President il-ġdid tal-Kommissjoni. Hemm bżonn li ir-ratifika tal-Trattat tal-Lisbona issir illum qabel għada jekk irrudu li l-Unjoni Ewropea tkun qawwija b'saħħitha u demokratika. Għalhekk Emson li nirrikonoxxu l-fatt li hemm ċertu urġenza inkella sedbati l-Ewropa jekk ġifiri sakemm l-istituzzjonijiet ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw b'mod xieraq. Fl-istess ħin Naħseb li tajjeb li nkomplu wkoll bl-implementazzjoni nkunu lesti għal meta jtol fis-seħħ trattat. Jiena naf li l-Parlament huwa bis bisħieħ f'dan ix-xogħol u lest li nikopera magħkom sabiex nizguraw li l-benefiċċji ta' dan trattat nkunu għamdu għom mill-aktar fis. Hemm ħafna setturi li eh, ta' xogħol ta' dan il-Parlament li sabiex issa rridu naraw per eżempju l-inizjattiva ta' t-ċedinanza fl-Ewropa. Naf li l-lum se titkellmu fuq il-rapport tal Brock dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni u dan rapport jibda verament mis-sisien tajbin sabiex jiżgura li s-servizzi l-innovazzjoni jirrendu l-komunità tagħna aħjar u b'riżultati aħjar. Jena naf li kienem ċerċu tħassib li e IIS li forsi dan se jkun xientita entità li tkun barra s-sistema Ewropea, imma s-servizz irrit ikun marbut mal-bazi s-sisin Ewropej. Jaħdem għal istituzzjonijiet kollha l-ewwel net il-Kummissjoni biex ovvjament ħejji id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u l-Kunsill għal dak il li għandu xaqsam mal affarijiet ta' CFSP. Għalhekk jiena perswas li s-suċċess ta' din l-entità se tkun eh, iktar iġifiri il-riżultati se jkunu aħjar milli wieħed jaqqat l-istituzzjonijiet flimkien jekk taħdem tajjeb il-parlamenti mal-amministrazzjonijiet bil-vizjoni l-expertise naħseb dan is-servizz se jsir biċċa għodda qawwija ħafna sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-għanijiet tagħha eh, fuq livell dinji servizz komunitarju ta' affarijiet barranin bbażati fuq affarijiet tal-komunità. Jiena naħseb li se jkun servizz tajjeb għall-Ewropa u biċċa għodda veru tajba li tipproġetta x-xogħol Ewropew fid-dinja. Fl-istess ħin il-Council Ewropew irid ukoll jindirizza l-kriżi ekonomika Amerika, speċjalment l-impatt li għandu fuq is-suq tax-xogħol il-xol tal-G20 jrid jitkompla rridu namlu l-almu tagħna sabiex naraw it-tul fis-seħ mill-aktar fis proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam fuq supervizjoni finanzjarja. U rridu nkomplu bil-programm tagħna ovvjament kwantu għas tal-enerġija. L-iktar kwistjoni importanti f'rigward politika li rridu niddeċidu fuq huwa ovvjament is-summit ta' Copenhagen. It-ħassib tagħna huwa li jkollna riżultati tajbin f'Kopenhagen. Għadbaqa inqas minn 50 ġurnata sa' Kopenhagen il-progress fin negozjati għadhom lura. U għalek jirġasta għal l-Unjoni Ewropea li turi li minn ta' net fil-leadership. Għanna għanijiet qoddimna li kienu ta' aspirazzjoni għall-oħrajn sabiex ukoll jaħdmu lejn dawn l-għanijiet imma sabiex ikonna azzjoni dinija jridu nieħdu passiħor. Mżon nejnu pajizi li qed jiżviluppaw b'idejat konkreti fuq il-finanzjament kif proponiet il-Kummissjoni x-xar li għadda. Għanna nisperaw li sa' 2020 il-pajjiżi żviluppati se jkollhom bżonn mid biljun euros kull sena ġifri finanzjament domestiku minn dawk l-ekonomiji li għadhom qed jiżvolġu qed isibu saqajhom u anki s-suq ewlieni jridu ikopru dan il-finanzjament. Imma jrid ikun hemm ukoll finanzjament mod ieħor ġifieri li l-Ewropa titħallas ukoll il-parti tagħha. L-aġenda ta' Copenhagen mhux biss se titratta biss il-klima, imma il-klima Ovvjament hija kwistjoni integrali tal-iżvilupp u din hija dimensjoni li ma ninsow. Naħseb li dan se jkun impenn importanti speċjalment fi żmien meta il-budgets pubbliċi qegħdin ta' pressjoni. Imma iktar ma nistennew ovvjament iktar se jkunu l-ispejjeż. Il-xogħol tal-Kunsill Ewropew huwa li jsib soluzzjonijiet iktar kreattivi sabiex juri li l-Unjoni Ewropea hija maquda eh, f'din il ġdida l-kisba ta' eh, f'din il ġdida kontra il il-tibdil tal-klima. L-ewwel net ovvjament l-emissjonijiet. Rridu nuru f'Kopenhagen li aħna nejnu lil dawk li huma lesti jieħdu ċertu miżuri. Dan huwa l-mod ta' kif rridu naraw l-Ewropa aktar attiva skont it-Trattat ta' Lisbona. Nuru li l-Ewropa tista' hija ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tagħha biex ikonna agenda għal-klima jrid ikonna ġifiri istituzzjonijiet li jaħdmu u bekk neġu lura l-punt l-ewwel wieħed tiegħi. Ġifiri trattat ta' Lisbona huwa xempju ta' Ewropa imkabbra. U ma rridux li darba l-Ewropa kienet ukoll maqsuma. Imma l-istituzzjonijiet jistgħu jkomplu għalhekk l-istituzzjonijiet huma parti integrali għal din l-Ewropa imkabbra u l-Trattat ta' Lisbona huwa huwa sinjal tal-Ewropa tal-seklu 20 li hija l-esta Ewropa ta' 27 stat anki pajjiżi oħra li jistgħu jissieħbu imma Ewropa tal-ġejjieni. Permezz tal-istituzzjonijiet eh, mhux se naslu biss bżonn ġifiri li ikonna vizjoni u kol għawija li se naslu f'Kopenhagen u l-Kunsill Ewropew jista' juri dan kollu. Grazzi ħafna. Sur President tal-Kummissjoni Ewropea. Issa, għannom tal-gruppi nisimaw l-ewwel is-Sur Joseph Dole għal-IPP. E Signora, eh, Presidenti, kollegi, il-grupp tal-IPP x'qed jistenna mill-Kunsill Ewropej li jmiss jistenna li din il-periodu ta' inċertezza fuq l-istituzzjonijiet Ewropea tispiċċa darba l dejjeb u jagħti l-ispinta li hemm bżonn sabiex din il-Kummissjoni l-ġdida tkun tista' taħdem. Ikun hemm President tal-Kunsill eh, kun stabbli u anki il-rappreżentant għoli li nsibu skont it-Trattat tal-Lisbona. Hemm bżonn ġifieri li tieħdu miżuri sabiex naraw tkabbir fl-Ewropa biex l-Ewropa tkun fl-aħjar pożizzjoni biex inkomplu noħolqu il-xogħol għax il-kriżi għadda ma spiċċaċ, imżon li konna iktar kozjoni soċjali. Mela, fuq l-istituzzjonijiet l għennet nishtiq infakkar li bid-deċizjoni tal-President eh, Pollak li ġifiri li firma trattat Issa għanna l-pajizi kolla ah, l eċċezzjoni ta' wieħed li qed juru li ġifiri l-Ewropa mson timxi l qoddi minn ma titlef ħin. 27 ta' Ottubru, ġifiri jume qabel il-Kunsill Ewropew, il-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Ċeka se tistudja din il-kwistjoni fil-pajjiż tagħha. Ovvjament aħna rridu nirrispettaw id-deċiżjoni ta' din il-qorti tkun xi tkun id-deċiżjoni. Imma il-grupp tiegħi jiddeplora l-fatt il l-President Ċek anki meta l-Parlament tiegħu Jew adotta il-Trattat tal-Lisbona li għajjem intop ġdid biex ikompli ikaxkar u ma jifirmax il-trattat. Jena jtispieċini li pajjiżi oħra li qegħdin jikkupjaw biex ikun hemm iktar garanzija dan it-trattat Ġifiri, ma noqdu noqogħdu nibżgħu li niftħu din il-kaxxa ta' Pandora. Ningrazzja l-Kummissjoni tal tkellmet b'mod ċar fuq dan. Qed naraw ukoll il-fatt li l-Unjoni Ewropea mhix l-istessa li toqgħod tieqaf b'kull intop. Kull poplu issa appoġġja trattat għalhekk iridu nimxu l-qudiem, kulħadd jaf li jekk id-dibattitu Ewropej ikompli jiġi monopolizzat b'dawn l-istituzzjonijiet u li ma jkollix l fl-Ewropa ċertu strumenti li tkun tista' tieħu deċiżjonijiet demokratiċi u tajbin, il dak l-affarijiet li huma għandhom x'jaqsmu mal-ekonomija, il-kwistjonijiet ekoloġiċi ma qatt mu se nimxu l qudiem fuqhom. Dejjem inkunu qegħdin nraqgħu l panu bil-qaraħmar. Issa, hemm bżonn li naslu li jkollna kummissjoni stabbli, il-kummissarji ikun nixtiequ li naraw l-Kummissar jiġu deċiżi qabel għar tas-sena. Il-grupp tiegħi qed jistenna li l-Kunsill Ewropew ukoll joħroġ orjentazzjonijiet ċari fuq il-politika ekonomika mill-G20 ta' Pittsburgh jieħdu spinta fuq riżultati li rridu niksbu. Naraw ġifieri mill-medja jisu qatt ma ġara xejn. L-Ewropa hemm bżonn ukoll tejn il-kumpanniji tagħha negozju sabiex dawn jerġgħu jieħdu investment tal-qoddim sabiex ukoll jinvestu fir-riċerka. L-Ewropa tittamel l-almu tagħha wkoll biex eh, tiżgura li jkun hemm spiritu kummerċjali ġust. Umbagħad eh, kwantu għall-klima hemm bżonn li kuna strateġija li tkun adattata sitwazzjoni ġifieri. Nafu li eh, ċertu partners mhumiex qegħdin juru il-bona volontà tagħhom anki dan meta wasalna fuq l-adba ta' samita ta' Copenhagen. Irridu naraw x'qed jiġri pajjiżi li qed jemerġa joħorġu bħal ċina nagħmlu pressjoni kemm jista' jkun e, huwa tajjeb li l-Ewropa dejjem kienet pjoniera f'dawn il-kwistjonijiet imma mhux se tasal waħda biex tagħmel ġifri l-isforzi li trid biex tiġilet kontra il-tibdil fil-klima. Madba inqas minn 50 ġurnata mis samita ta' Copenhagen, ġifri żmien huwa qasir imma rridu nużaw dan iż-żmien tajjeb. Su sinjuri, ejdunna kif dawn se taħdmu f'dawn il ħamsin ġurnata li baqa' eh, Signora President, kollegi, il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru se jkun importanti ħafna, se juri jekk l-Ewropa u xlesta li taħdem fuq is-soċjali, fuq l-ekonomija, fuq il-klima u anki fuq l-istituzzjonijiet. Il-grupp tiegħi għalhekk tagħmel appell fuq responsabiltajiet ta' kull wieħed minn 27 stat membru. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Eh, dziękuję panie przewodniczący imieniu grupy. Grazie ħafna. Fisem l-SND naddi l-kelma l-sur Zvoboda, jak jozbu. Grazie, President, President tal-Konsell, Kummissarju. Biex nitkellem dwar il-kustjonijiet istituzzjonali nixtieq nitkellem dwar Copenhagen. Huwa importanti li nisħu li waħda mid-deċiżjonijiet ewlenin li rridu nieħdu għandha x'taqsam ma' Copenhagen stess. U hawnhekk irridu miri vinkolanti mhux biss stqarrijiet ġenerali. Mhix se tkun faċli f'Copenhagen peress li l-Istati Uniti mhux qed ikunu konformi mal-proċess leġislattiv Għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna rigward imbagħad is-sitwazzjoni tas-swieq finanzjarji. Nemmen li l-level ta' bonuses għal-bankari kemm fl-Istati Uniti kif ukoll l-Ewropa għadhom kbar wisq. Din mhix biss problema fl-Ewropa, żaturi kemm eh, managers li għadhom ma jifmux kif għandhom ikunu l-affarijiet issa bl-arranġamenti ġodda ta' swieq finanzjarji mhux għax għandhom responsabilità viżavi l-ċittadini. Darba, fil rigward l-importanza tal-politika ta' xogħol, din mhix kwistjoni ta' kif nwaqfu l-istimolu ekonomiku fil-pjan tal-kupru eh, ekonomiku Ewropew, Iżda rridu naraw kif nfasslu politiki ġodda biex nistimulaw il-xogħol. Il-Kummissjoni tat eh, tweġibiet pożittivi li Stephen Hughes il-bieraħ u għalhekk issa rridu neħu konsens rigward il-politika tax-xogħol biex iċ-ċittadini ikunu propju fil-qofol tal-politika tagħna u x-xogħol għandu jkun wieħed minn dawn il-prioritajiet. Fir-rigward in-nuqqas ta' firma minn naħa ta' Vaklav Klaus nittama u nina ċert li ħajkun hemm deċiżjoni pożittiva fir-Repubblika Ċeka issa. Madana kollu hija ħasra li għatem xejra biex in-nies jibdew jerġgħu jistaqsu mill-ġdid fir-rigward it-Trattat ta' Lisbona. Meta Repubblika Ċeka kienet se tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, aħna inti kont maħna kienem ħafna minn li kienu prezenti fil-uffiċċju tal-Kunsill u aħna minna kull appoġġ possibbli biex r-Repubblika eh, Ċeka tissieħab mal-Unjoni Ewropea. Kien hemm eżitazzjonijiet iżda fl-aħħar mill-aħħar imbagħad ir-Repubblika Ċeka daħlet fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk issa wasal iż-żmien li li r-Repubblika Ċeka issa tkun tista' eh, taċċetta trattat ta' Lisbona, mhux toqgħod tipprova taħrab minnu. Dan għandu jagħti aktar demokrazija parlamentari naf li ma tridux dan iżda aħna l-kol favur demokrazija. Dan għandu jwassal aktar effiċenza fl-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza tal-Kunsill għandha xogħol importanti x'tagħmel fil-ġimgħat li ġejjin u dan għandu jkun hemm biex jiżgura li l-kwistjonijiet istituzzjonali kif ukoll il-persuni li jintazlu l-Kommissjoni kunu dawk xirqa. Barroso qal li għat mannix deċiżjonijiet, le mannix fil-fatt influenza fuq dawn l-affarijiet. Madana kollu aħna rridu eh, nimxu id fit nisblu ħabel wieħed f'dan il-proċess leġislattiv. Din importanti ħafna x'ma rridux President tal-Kunsill li ħafna klim firaħ jider u diminnis u jagħmel ħafna klim firaħ minn ma jagħmel xej fil-fatti mbad. Rridu eh, konsil li jaħdem tajjeb, rridu wkoll eh, servizz Ewropew ta' azzjoni esterna. Dan biex kollox jimxi ħarir u biex ikollna politika uniformi. Mhux biss imma din l-organizzazzjoni ġdida trid tkun ukoll soġġetta għal kontroll parlamentari Dan ma joħroġ b'mod awtomatika mit-trattat ta' Lisbona. Irridu nkunu attenti li meta jkollna dan is-servizz estern Ewropew ġdid ma tkunx topera waħedha, iżda jrid ikollha l-kontroll tal-Parlament ukoll. U hawnhekk meta nitkellmu dwar ir-rapport Brock naraw li kif rajna mal-President eh, tal-Kummissjoni rridu struttura definittiva fuq il-servizz estern eh, Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna kif ukoll fuq il-politika barranija. Imbagħad il-Kunsill għandha rwol importanti x'taqdi iżda aħna għandna rwol importanti wkoll. Fil-Presidenza tal-Kunsill bħalissa naraw allejat fl-isforzi tagħna biex nejnu li trattat tal-Lisbona biex jidħol fis-seħħ biex ikollna aktar effiċjenza u aktar demokrazija. Grazzi.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 ma kien hemmx tħassib għal daħla fis seħħ Trattat tal Lisbona. Iżda kien hemm konsegwenzi li għadhom qed jaffettwaw il-pajjiż tagħna. U għalhekk l-Ewropa għandha l-istat ta' dritt allura il-Repubblika Ċeka imbagħad fadlilha ħafna biex eh, titratta l-problema bejn l-Ungeriżi u l-Ġermaniżi. Ivem ħafna Ġermaniżi li jgħixu fl-Awstrija u rridu naħarbu issa mill-modi, ninsaw li modi u nimxu pass il qoddim fil-ġejjini biex ikonna ċittadini ħilsa li għandhom id-dritt li gawdu il-karta ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, dek huwa l-ġejjini tal-Ewropa. Grazzi, kollega. Issa, fissem l-alde naddi l-kelma l-sur Giver Hofstadt. Grazie ħafna, President. Il-tren tant vjaġġa b'mod malajr li jissa naħseb ma nistawx waqfuħ jew imbidlu l-rotta. Din hija ċitazzjoni mill-kotazzjoni mill-President Vaclav Klaus u jena nista' Biss naqbel miegħu li issa it-tren vjaġġa tant malajru tant il-bot li ma nistgħux nwaqfuh. Jew insibu alternattiva. Jiena naħseb issa għalhekk li hija kwotazzjoni ewlenija tiegħu għax apparentement jidher li l-President Klaus aċċetta il-fatt li xejn ma jista' jdejjem dowem il-Trattat tal-Lisbona aktar. Emmen li hija normali la darba 27 stat membru approvaw ratifika li issa jkollna wkoll il-firma aħarija tiegħu. Din il-bidla fl-attitudni tiegħu tista' tiġi spjegata biss bid-determinazzjoni biex nkunu nistgħu nkomplu l-proċess bħalma kien maħsu fit-Trattat tal Lisbona u nemmen li għanna nkompluħu kol fil-ġranet li ġejjin u fil-ġemat li ġejjin. Nittama li ġranet ikunu mux ġemat fil-fat. U naħseb li laqwa mod biex nasiguraw li kunem il-firma ta' Klaus kif ukoll ratifika ħarija ta' trattat hija li nimxu l-qoddim bil-proċess kollu u l-implementazzjoni. Din hija fil-fatt li huwa stess qed jgħid. It-tren qed jivvjaġġa tant malajr li ma nistgħux waqfuh, allura għandna nkomplu b'dan il-proċess, dan it-trattat. U naħseb li f'dan ir-rigward huwa meħtieġ huwa tajjeb li l-Kunsill qed taġġel dan il-proċess. U l-Kummissjoni qed toħroġ proposti malar kien jista' jkun pakkett tal-President tal-Kunsill u r-rappreżentant oli. Intenni li l-aqwa mod biex nuru l-Klaus li għandu raġun li tren qed ikun jaġġel kuljum aktar malajr issa għalhekk wasal iż-żmien li jkun hemm il-firma tiegħu fuq trattat jekk intom timxu l-qoddim u se jiffirma dik l-opinjoni tiegħi. It-tieni punt sur President huwa s-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna. Jiena nattama li l-Kunsill jista' jilħaq bil fuq dan madana kollu ma nistax naċċetta li jkun hemm kull tip ta' qbil. Għandna nevitaw il-tnaqqis u l-biżat tiegħi hija li qed noħolqu strutturi paralleli waħda tal-Kummissjoni u trattat ta' Lisbona juri dan illum fil-fatt hemm 6000 persuna ta' personal. Mbagħad hemm mbagħad minnaħa l-Kummissjoni mbagħad hemm il-Servizz Ewropew ta' azzjoni esterna ta' 7000 persuna taħdem għal rappresentantoli. Allura fl-aħħar minn dan il-proċess kollu nemmen li huwa ċaru meħtieġ li ikonna struttura waħdanija li tritratta il-kustjonijiet barranin u mhux din struttura parallela ta' delegazzjonijiet tal-Kummissjoni u ta' delegazzjoni ta' servizz estern fuq naħa l-oħra. Nittama li nilħu qbil fil-Kunsill iżda nittama wkoll li jkun qbil li fih ikun hemm ċar li mhux se jkun hemm irdupjar ta' l-istrutturi kemm fil-Kommissjoni, bid-delegazzjoni ta' Kommissjoni fuq naħa u s-servizz estern u fuq in l-oħra. Grazzi, Sur President. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Issa fisem il-ħodor naddi l-kelma Njura Harms. Grazzi ħafna, President. Rappresentanti tal-Kommissjoni u tal-Kunsil nixtieq nibda l nitkellem dwar Repubblika Ċeka. Jena naħseb li qed imorru issa żejjed lilin fil-lat politiku. Għalhekk nixtieq nistaqsik nistaqsikom burġenza biex tassow ma tippermettux il din il-persuna li ma t-konċedix telfa li tipprova ssib il-xara flagġina bil-Kostituzzjoni. Fir-rigward il-diskors tiegħu fil rigward ir-Repubblika Ċeka u d-dokument tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem naħseb li nkun qed nagħmlu pass iżejjed għax aħna mhux qegħdin hawn biex nippruvaw nwaqfu dawk li joħolqu il-problemi iżda naħseb li r-Repubblika Ċeka issa għandha tagħmel pass il qoddim biex ikun hemm Ewropa maquda. Dik li kelli xinajt ngħid fuq il-President Klaus, issa fuq il-tibdil fil-klima. Sur Barroso, jien ma naħsibx li minn dejjem kellek daqshekk appoġġ minna naħa tiegħi. Jiena entużjasta ħafna li nisma għal darba oħra hawnhekk li inti tajt kemm hija importanti għall-Ewropej sabiex jimpenjaw ruhom għal somma ċara ta' flus għal fond ta' tibdil fil-klima l pajjiż li tiżviluppaw. Il-bira jiena kont kont għatnajt li jeta mistħija li il-Ministru tal-Finanzi li kienu jinnegozjaw fl-Lussemburgu li kienu taqablu dawn il-negozjati mal eh, mal partit tal-Zwiemel, jisi għetna labu xiloba tal-karti għawnek. Le, din mish loba ta' poker f'Kopenhagen qegħdin nitkellmu dwar sfida enormi, l-ikbar sfida li hemm fil-fatt hemm politiċi importanti fl-Ewropej li għal darboħra tennow li din hija l-ikbar sfida għall komunità tagħna u aħna għandna neħduha bis-serjetà. Mid biljun euro se jkunu disponibbli mill-sena 2020 biex jgħinu l-pajjiżi li tiżviluppaw biex jilħqu l-impenji tagħhom għal tibdil fil-klima biex bekk ikunu jistaw jagħmlu l-miżuri tranzizjonali tagħhom u jippreparaw ruhom sew. Issa jekk titqabbel dak ma' dak li daħanna fil-pakket tal-krizi ekonomika jew inkella biex nsaħħu s-settur finanzjarju din hija taħasra. U jiena fil-fatt mistħija tħammar li wiċċi din biċċa xogħol. Li it-Trattat tal-Lisbona ikun imqabbel ma' loba poker din ma tagħmel sens. Dak li qed jiġri fl-Lussemburgu mhux qed iwassal għal xi ħaġa pożittiva tibdil fil-klima iżda hija waħda mill-ikbar ostakli għat tibdil fil-klima fil-fatt. Madwar id-dinja kulħadd ta'ħares iħares x'qed jiġri f'Lussemburgu, x'qed se jiġri l-ġimgħa d-dieħla f'Brussell. U kull ma nista' nagħmel issa li nappella għalek sur Barroso s-sielet biħġarek biex ikunu trasparenti kemm jista' jkun għal font ta' eh, tibdil fil-klima. Dan ilu inna najduh minn tliet snin f'Bali. Sinjura Malmstrom, Svezja għamlet xogħol tajjeb ħafna, rridu kunu loġiċi u żommu ma dak li edna fl-modi, zomma l-vot li kellek fil-parlament, rridu 30% ta' tnaqqis tal-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju sal-2020, għax jekk ninżlu minn dan il-livell mbagħad musa nixbu xejn affattu. Punt aħar issa għandi diffikultà kbira dwar il-kredibilità ta' din il-presidenza svediża. Jena naħseb li meta wieħed iħares lejn dak li intom qegħdin tajdu u fil-fatt tagħmlu qegħdin tajdu li rridu jkun hemm investiment fil-faham biex imbagħad ma jkunx hemm bżonn ta' ċertifikazzjoni ta' skambju tal-karbonju u dik qed tmur kontra il-kreditu li intom eh, ksibtu fil-rigward tibdil fil-klima. Il-kas kontra l-gvern eh, Ġermanis dwar il-leġizlazzjoni fil-Ġermanja tal-impjanti tal-enerġija li jaħdmu fuq il-karbonju din hija ħasra għax il-rekord li kelkom kien tajjeb ħafna. Jekk jogħġobkom kollegi żommu mal-ħin għad-diskorsi tagħkom għandi tal-boħra l-karta blu. Iżda musan qotnat il-karta blu lil kulħadd għax inkella xekkella diskussjoni. Il-kellim li miss Għalek, huwa Sur Kirkhop. Sur President, e permetti li l net nifraħ l-Gvern Svedis għal presidenza l-ġenerali u speċjalment għal mod kif ippruvaw jimxu l-qoddim f'kwistjonijiet li għandu xaqsma tibdil fil-klima u kif nittattaw il-kriżi finanzjarja Is-Sur Reinfeldt u l-Gvern jeħtieġ li nagħtuhom ir-ringrazzjamenti tagħna għal dak kif imxew dwar dan, imma kif is-sitwazzjoni kienet f'ħafna presidenzi kellhom jaċċettaw il-distrazzjonijiet interni fuq livell ta' istituzzjoni, speċjalment dak li għandu xaqsam ma' trattat tal-Lisbona bħalissa. Lina miex il-priorità li jagħtu ċittadini tal-Ewropa, dak li għandna aħna netiġu hija l-aġenda tal-Lisbona, mhux it-trattat tal-Lisbona. L-aġenda tal-Lisbona għandu għan nobli ħafna biex nkunu kapaċi hemm kabbir ekonomiku sostenibli biex ikun hemm aħjar postijiet ta' xogħol, aktar koeżjoni soċjali u dak li għandu mal eh, l-ambjent sal-2010 dan kellu jagħmel differenza ta' sew lill popli tagħna u jagħti Eh, bażi solida imma kif is-Surajnfeld qal u nifsu l-aġenda tal-Lisbona falliet kif nista, ma nistawx naslu għal riżultati li jistaw jinteressaw verament lil ċittadi tanar? Ma poġġejniex fil-prattika dak li għadna fil-dikjerazzjoni tagħna u l-istess l-aġenda tal-Lisbona edin tant viċinu fl-istessin tant il-bod biex nilqu l-għanijiet tagħhom. U kol dak li għandu xaqsam mal ekonomiji tal-istati membri jeħtieġ ikunu miftema mill-popli, mill-persuni ordinari, tal-popolazzjoni tagħna biex noħolqu il-postijiet tax-xogħol biex ikunu pereżempju dawk li kienu Prim Ministri qabel issa jsiru Presidenti tal-Kunsill jew li jkunu rappreżentanti prinċipali tal-affarijiet barranin. Dawn huma postijiet tax-xogħol li musejn blebda mod lil dawk il-postijiet l smis tagħna li jeżistu fil-pajjiżi tagħna. Mhux se jwarbu l-kriżi li hemm tant miljuni ta' familji bħalissa li qed ibatu u jsofru minħabba fin-nuqqas ta' xogħol. U tibdil tal-istituzzjoni mhux jgħin fil tibdil fil-klima. L-akbar eh, sfidi li għana qoddimna huma biex ikkonsibu soluzzjonijiet prattiċi. Eluf ta' paġni ta' tekst li prezenina li huma tant eh, komplikati li ħadd ma jifimhom ħafna drabi, din jużaw is-siġar li jeħtiex nipproteġu, jeħtiex natu iktar poġġu ktar pressjoni l-komunità biex salvaw il-pjaneta tagħna għal ġenerazzjoni futuri. Mhux għal dawk illi ma jaqsmux l-istess entużjażmu għal l-istituzzjonijiet Ewropej. U dan m'għandniex nfittxu ħana mhux xogħolna. Minkejja dan kollha nispera li l-Presidenza Svediża tkun kapaċi fi żmien li fadlila u kol fis-summit li ġej il-ġimgħa d-dieħla diffoka l-attenzjoni tal-Ewropej tal-kapijiet Ewropej kollha fuq il-kwistjonijiet prinċipali li jaffettwaw l poplu tagħna. Il-kwistjonijiet li bdew bil-presidenza tagħhom li qalu se konċentraw dwarhom dwar l-ekonomija tal-Ewropa u wkoll dwar it-tibdil eh, fil-klima u l-kwistjonijiet li għandu xaqsma dan nishtiq ningrazzjawm għax-xogħol li għamlu u nawguralhom għax-xogħol li fadlhom fil-ġej. Grazzi ħafna. <coughs> Issa il-kellim li jmiss huwa fisem il-grupp tal-Gwe Issur Biski. Sur President, Sur President tal-Konsil, President tal-Komissjoni, għal dawra ħartleċur ħafna nies tkellmu dwar min sejħu l-post li ma post fl-istituzzjonijiet meta titħol it-trattat l lisbona U il-grupp tijaj ma parteċipar f'dan id-dibattitu għaliex aħna rridu nagħtu priorità il-politika soċjali tal-Ewropa. Irridu id-dizarm mhux illi hemm dan l-iżvilupp f'dan qasam u nixtiequ jkun hemm demokrazija aktar diretta pjuttost ta' Ewropa tal-elit. Jettieġ trattaw il-sustanza fl-aħħar mill-aħħar. Il-popli tagħna qed jitkellmu dwar in-nuqqas ta' xogħol e, u qed nippruvaw insalvaw il-banek fl-istess ħin U fl-istess ħin il-President tal-Kommissjoni Sur Barroso et jippjana politika ġdida tal-ekonomija biex jgħinu l-Stati membri biex jinaqsu il-deficits tagħhom biex dan ifisser illi s-salari se jnaqsu se jnaqsu wkoll is-servizzi soċjali ikun hemm iktar vat u ikun hemm ftejim illi ma jkollhomx saħħa u fl-aħħar mill-aħħar dan nistgħu naraw il- eh, dak li qed jiġri fil-Ġermanja fl-industrija tal-tnaddif tal-bini u tistgħu tindunaw illi dak hija ilu qed jistrajka dal-aħħar tatib. Minflok dan kollu il-Konsil qed jiddibatti dwar klawsoli ġodda fil trattata tal-Lisbona forsi perswadu lill-President eh, ta' Repubblika Ċeka biex jiffirma. Jekk din hija tant importanti, allura iva ma jitta ħaġa tajjeb illi naħsbu iktar dwar il-progress soċjali u xi klawsula dwar dan fis trattata tal-Lisbona. Jkun ikun jagħmel iktar sens. Hemm ħafna proposti eh, eh, jkun hemm iktar politika Ewropea soċjali, mhux biss il-progress soċjali, qed nitkellmu programm ekonomiku għal eh, biex noħolqu u nżommu postijiet ta' xogħol biex kun hemm iktar investiment u biex kun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli. Patt Ewropew biex ikun hemm postijiet ta' xogħol aħjar biex ikun hemm egwaljanza fil-salari, ikun hemm iktar kondizzjonijiet itjeb għal ħaddiema, iktar solidarjetà bejn l-istati membri iktar sostenibilità fis sistemi tal-pensjonijiet, dan huwa li ħtiex nagħmlu. Jekk inħarsu lejn il-politika tal-Istati membri u dawk tal-Kommissjoni minix qed nara strateġija li qed twassal għal dawn l arijiet Ovvjament il-Konsil jeħtieġ jaraw minn fil-Konsil ġdid u jaraw daqsxejn it-tibdil li huwa meħtieġ skont it-tibdil ukoll li huma meħtieġa fit-trattat tal-Lisbona, imma l-prioritajiet għandhom dawk li semmejt jien u l-grupp tiegħi jinsisti dwar dan u eh, rigward eh, il-vot tagħna għal dawk il-membri ġodda tal-Komissjoni jiddependu minn dawn il-politika. Grazzi ħafna. Issa il kellimi miss huwa s-Sur Farage. Grazzi. Sir Bruce, dal-ħodu għat l-istati membri kolla umma eh, eh, ratifikaw demokratikament dan il-trattat. Dan mux veru, il-poplu e, e, tar renju Unit ma kellux okkazjoni biex jirratifikaw. Sa' kemmi konna referendu jina mus naraf dan il-trattat bħala leġittimu. Kulħadd titħares palissa lejn il-President Klaus se jagħmel il-ġimgħa d Huwa ħaġa interessanti ħafna Nafu li kulħadd jobot is-President Klaus għax jemmen fid-demokrazija nazzjonali, ma dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa illi qed jider u jiddefendi l-interessi nazjonali tal-Repubblika Ċeka jibza illi il-Ġermaniżi se jitolbu ċerti affarijiet rigward nissu u għandu assolutament raġun illi jimxi l-qoddim. Mela bil-mod, zom sibes, Sur President Klaus, jekk ma trix tifferma, jekk kitug dak li trid, allura jħtieġ nirratifikaw għal darba oħna 25 pajis membru ieħor u dan jfisser l-Ingliżi kollu. Eh, il-Britanniċi kollom referendum u kulħadd intkom demokratiċi allura tixtiequ taraw dan ir referendum jiġri. U nistaqsi, hija tassew se tkun fl-aħħar dan is-summit se jkollna eh, xi imperatur Ewropew ġdid illi se jkollu dan il-parfarnalja kollha ta' imperatur jiena nasal għal konklużjoni li rrid Tony Blair. Jidiltobkom li eh, Eh, tagħtu dan il-post lis sur Tony Blair illi ta' tant miljuni eh, bxejn illi ta' għal il-zikunem referendum dwar il-Kostituzzjoni u ma ta' jennix u għacħar ħafna illi f'dan l-Unjoni Ewropea il-premju illi tradixxa il-nazzjoni tiegħu huwa premju kbir ħafna. Għatu l-appoċ għalek li Tony Blair għaxbek bekk eh, mhuwiex u rappreżentant tal-elettorat imma u mal popli illi ċedu id-demokrazija nazjonali favur l-Unjoni Ewropea illi jihdu l-postijiet ola illek nitlobkom tuna il-Tony Blair bħala l-ewwel President tal-Ewropa. Panie Przewodniczący. Grazie ħafna. Issa il-kellim li miss is-Sur Dodds, is-Sinjura Dodds hija ħaġa li dispeċina dwarha, ma konna nistennewha l kunsill u Kummissjoni jirdi jimxu l-qoddim bit-Trattat ta' Lisbona. Naf illi forsi mhix popolari ħafna f'din il-Kamra, imma tassew jiena nemmen illi fir-Renju Unit jeħtieġ li jkun hemm referendum dwar it-trattat. U għalhekk ma nistax nifhem kif kemm il-konservativi u koll il-partit il tal-Labor ma jidux jgħatu dan l-poplu tal-Renju tal-Renju Unit. Nishtiq nixbet l-attenzjoni l-lum rigward il-krisi finanzjarja dal-ħodu illi tkompli ettati fastidju l-Europa kollha kemm lejli għadda il sur King il-gvernatur tal-Bank tal-Ingilterra tal indika illi il-serf tal-Renju Unit kien wasal għal triljun ta' liri Ingliżi u qal li qatt qabel ma kien hemm tant flus illi kellhom jingħataw minn tant ftit għal tant numru kbir ta' nies u blebda riforma ta' sew. Is-Sur King qal iżjed u indika illi il-regolamenti għal banek mhux biżejjed imma hemm dilemma morali dwar dan fil-qalba ta' din il-kriżi bankarja fil-fat l-istituzzjoniet bankari jafu li kienu kbar wis biex ikollhom falliment u għalek minħalla sit-taxxi kien fir-Renju Unit jew f'kull pajjiż ieħor fir-Reġjuniet tal-Ewropa dejjem se jgħin jgħinhom ikun xi tkun il-kriżi din hija attakk qawwi ħafna, serja ħafna u tiġi mid-dinja tal-banek li hija prinċipali fil-qasam tad-dinja. Ningrazzjak, sinjura, hija waqafa il-President u din il-kamra tkompli jiddispjaċini għajt il-President ikolli waqfek għaliex bist ħafna il-ħin tiegħek nitlobkom kollegi għajt il-President zommu il-ħin li għandkom allokat lilkom għax inkella ma nistgħux nimxu blordi. Issa ngħaddi għal kellim li miss illi hija il-Ministru Malmstrom fisem il-Konsil. Herr talman, jag har möjlighet... Nirringrazzjak, Sur President, għal-fat li inti qed titlob li nerġa' nirribatti. Jiena għandi xi kummenti. Sur Verhofstadt, veru, jina naqbel miegħek dan din il-ferrovija mhix se jirnexxilna nwaqfu aħna li nixtiequ li jasal fl-istazzjon dan il-tasal fil-ferrovija. Il-Presidenza Svediża Eh, da f'kuntatti diretti ma' Repubblika Ċeka u nispera li nkunu nistgħu tukom risposti iktar konkreti dak li qed jiġri bit-trattat. Aħna nixtiequ li jkun hemm il-lista tal-kummissarji li tkun ippreżentata il-Parlament sabiex il-hearings eh, isiru mill-aktar fis u matul il-laqa tal-ġimgħa d-dieħla dawk id-deċiżjonijiet li jistgħu jittieħdu se jittieħdu u aħna dak li rridu huwa li jidħol fis seħħ wara li jkun hemm ir-ratifika kompluta da dan it-trattat ta' Lisbona. Jiena nixtieq nirringrazzja il-membri tal-gruppi kollha li qalu li qegħdin jappoġġjaw il-Presidenza fil-prioritajiet tagħha ġifieri li f'Copenhagen naslu għal ftehim. Dan ikun punt importanti jekk irnexxilha tiksbu l-Unjoni Ewropea Ovvjament, aħna għanna responsabilita fuq livell dinji u hemm bżonn nibatu l-messaġġi tajbin hemm bżonn li nkomplu naħdmu f'dawn il-ġimgħat li ġejjin nkomplu naħdmu ma' pajjiżi oħra ma' Russja, ma' Ċina, ma' l-Istati Uniti u ovvjament l-enerġija, it-tibdil fil-klima huma fuq l-aġenda tagħna ma' dawn il-pajjiżi se jkonna laqat, laqat tal-ministri f'Barcellona, f'Santander, se jkonna l-working groups ukoll Imma se nibqgħu ottimisti u nisperaw li f'Copenhagen naslu għal ftehim. Iċ-ċittadini tad-dinja kollha qegħdin jistennew li jintlaħaq bil. Ja ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea tkun tista' ukoll turi riżultati tajbin fl-isfond tal-kriżi finanzjarja. Hemm xi sinjali pożittivi li qegħdin jiżvolġu dan l-aħħar imma hemm bżonn naħsbu fuq miżuri makroekonomiċi sabiex nevitaw kriżi, kriżijiet ta' dan it-tip fil-ġejjieni. Hemm bżonn ikun hemm sistema ta' kontroll ta' surveljanza. Hemm bżonn ukoll li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tieħu deċiżjonijiet demokratiċi għalhekk hemm bżonn l-istituzzjonijiet li jkunu b'saħħithom. Il-Trattat ta' Lisbona għal dan il-għan huwa importantissimu. Imma l-Unjoni qatt ma jiksa jkollha l-fiduċja ta' ċittadini jekk fuq affarijiet konkreti ma ġib riżultati tangibbli. Għalhekk il-problema tal-klima, tal-enerġija hemm bżonn li naslu u affarijiet essenzjali għaċ ċittadini tal-Ewropa u tad-dinja. U għalhekk issa għandna ċ ċans li naġixxu sabiex il-fiduċja ta' ċittadini jerġgħu jsibu għalejn l-istituzzjonijiet Grazzi ħafna. President tal-Kummissjoni, jina naħseb Joseph Doll il-President tal-IPP u anki Sinjura Harms hemm għajmu ksonijiet importanti ħafna, ġifiri, kif nistaw naslu għal suċċess f'Copenhagen, speċjalment meta jkun hemm eh, meta hemm partners li mhux qed jagħmlu l-istess forzi. Ovvjament, il-problemi hemm qegħdin għax m'hemmx ambizzjoni biżejjed ġejja minn ċertu pajjiżi żviluppati inkwantu għal eh, l-impen tagħhom biex inaqsu l-emissjonijiet hemm ukoll ċertu pressjoni u resistenza ġejja minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex jiresqu l-pjan nazzjonali tagħhom fuq livell dinji U memx pjan kredibli eh, għal uh, problemi finanzjari, għalek xwieħed jista' jagħmel f'ċirkostanzi bħal dawn. L-ewwel net naħseb mhux il-mument li l-Ewropa issa tnaqqas fl-ambizzjoni tagħha għax imbagħad nkunu qegħdin natu iċ-ċans għal forzi negattivi kollha li dawn ukoll ma jaġixxux għalek aħna bżonn inżommu il-leadership, l-ambizjonijiet. Fl-istess ħin, u bekk nirrispondi b'mod konkret il Joseph Dol, ngħidlu li l-offri, l-offerta tana tagħna finanzjara għandha kundizzjonijiet aħna lesti li nejmu daw kolla li verament edin jamlu sforz biex naqsu l-emissjonijiet. Għawnek, u appunt li rridu nifmu li di għawnek għet namlu offerta per pertu kondizjonijiet. F'Kopenhagen hemm aspetti pożittivi ta' fux l-Istati Uniti reġgħu daħlu fin-negozjati meta ftit ta' snin ilu konna nafu kemm kienu res u l-bot minn negozjati l-Amerikani l-Ġappun, l-Awstralja diġa uraw b'mod politiku ċertu għanijiet ambizjużi. Ċ-Ċina, l-Messiku, l-Brazil, il-Korea ta' nofsinar, Korea tisfel. U kol res u pjanijiet nazjonali ambizjużi imma domma maċċettawx li dan kollu jitpoġġa fuq ftejim dinji. Imma id-dinamika hemm qiegħda, hemm bżonn inkomplu noħolquha jiena nispera li l-Kunsil mhux se iċedi il dawk li huma li qed juru li huma xettiċi biex imorru lejn il-pjan B Jiena ngħid pjan B ma nistawx naslu għalih għax pjaneta B ma teżistix. Hemm bżonn jiġifieri biex naslu fuq livell istoriku f'Kopenhagen. L-aħħar punt nixtieq nuri kemm jien sorpriż qatt ma kont nimmaġina li persuna ta il-Parlament ta' Nazzjonalità Ingliża toħloq problemi fuq il-Parlament Eh, tal-Renju Unit naħseb li wieħed mill-kontributi ta' ċivilizzazzjoni dinija kienet il-mod ta' kif aġixxa l-Parlament tar-Renju Unit. Il-Gvern tar-Renju Unit innegozja, firma trattat il-House of Lords u l-House of Commons it-nej approvaw trattat. Anki il-reġina ratifikat it-trattat. L-istrumenti ta' ratifika edin, edin ġow eh, kienu emmek fil-qata Ruma. Ġifiri, il-trattat ta' Lisbona l-esti nista' ta' Unit u nispera li din il-triq demokratika tiġi rispettata u kol. Grazie ħafna, Sur President Barroso. Nixtieq li nisimgħu is-sur Karas. Grazzi ħafna. President, Sinjuri, is-sur Farax se jitlaq. Nispera li għad ma baqħat ieħor fil-kamra f'din li fis-seduta nerġaw nisimaw rappresentanza tant ċara ta' egoizmu ta' ħdura kontra l-proġett Ewropew. nisperaw wkoll li ma ħadd ieħor f'din il-awla li ikun qed jipprova jappella eh, nies u jġelom ikunu kontra d demokrazija parlamentari. Aħna il-koll nafu, kollha nisperaw nittamaw li nistaw nimxu l-qoddim jekk ikun hemm sentenza tal-qorti kostituzzjonali. Nispera li l-Ewropa semmexxu għal qudiem u mhux se nkunu xi ostaġġ ta' xi persuna waħda. Għax l-kwistjonijiet istituzzjonali finanzjari huma iktar importanti minn dan kollu. Ma rridux nikkuntentaw bl-inqas meta aħna nkunu qegħdin nagħtu mandat u nażlu l-Kummissjoni, l-Kummissjoni, il-Kummissarji ġodda. Ma rridux nidħlu f'ċertu politika parċidġana meta nkunu qegħdin nagħmlu l-għażla tagħna. Hemm bżonn inżommu qudiem għajnejna u koll li aħna għanna ċertu responsabilta lejn l-Europa in ġenerali. Hemm bżonn naraw eżattament x'inhu huwa x-xogħol tal-President u l-Kummissarji u nsaqsu l-Istati Membri jgħinuna biex nsibu l-aħjar nies. Tini punt li xtaqt inqajjem li huwa supervizjoni tas-swieq imma hemm bżonn mhux biss inħarsu lejn il-makro, supervizjoni makro imma anki lejn is-supervizjoni mikro ejja ma nikkundentawx bil-ftit, ejja nkunu iktar ambizjuzi. Is-swieq finanzjarji Ewropa hemm bżonn ikunu kontrollati aħjar mill-Banek Ċentrali. Anki il-kwistjoni il kwistjoni tal xogħol Nisimgħu sur lajni issa. Iva, sur President. Klaus, Et issaqsi għal iktar garanziji kwantu għal eh, drittijiet tal-bniedem. Imma il-charter titkellem biss fuq il-futur u fuq dokumenti tal-Kummissjoni għalhekk dan għandu tkun ħaġa faċli l-Konsil għandu jagħmel starrija politika għalhekk f'dan mbagħad dan it-trattat li jiena nistgħu għal disa snin naslu għalih 50 ġranet. Il-Kunsill għandu jkun ippreparat għal dan, anki jekk ma jerġixxix mod maġġel. Għandu jkun il reprezentant oli li għandu jagħmel il-proposta għal dan u mhux il-burokrazija tal-Kunsill għalhekk jiena nixtieq nappella l-Kunsill li ma tiħiċ lebda deċiżjoni fuq dan is-servizz stazzjoni barranija imma dan isir parti mis-sistema tal-komunità kif għadu kemm spjega l-President Barroso Dan it-trattat it-tina bażi komuni għal politika tal-enerġija u anke għal klima jiena nispera li l-affarijiet li mhumiex ċari insibu kaptu tagħhom qabel is-summit ta' Copenhagen. Il-Kumitat ta' Ambjent diġà għamel proposti ċari fuq il-finanzjament. U nispera li fis-summit il-ġimgħa d-dieħla jkun hemm ukoll bil fuq il-finanzjament għal darboħra irrid ngħid li eh, hemm bżonn li kulħadd responsabbli hawnhekk fl-Ewropa biex naslu għal ftehim li jkun ġust. Grazzi ħafna. Signora De Santes, Jiena nixtieq nitkellem fuq il-tibdi fil-klima, l-Unjoni għandha responsabilità speċifika sabiex meta tilqa il-pajjiżi kollha tad-dinja f'Kopenhaga hemm bżonn ikunu ambizzjużi, eżiġenti, ma rridu nkunu wkoll responsabbli tal-debiti li għandna għal dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppa. Kulħadd irid jagħmel l-isforz finanzjarju li jista' biex nkunu iktar solidari. Jekk dan ma nagħmlux mhux se naslu. It-tieni punt fuq l-immigrazzjoni huwa ovvju li aħna naħdmu aħjar permezz tal-Frontex, imma jekk verament rridu nejnu l-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa mela rridu jkun hemm iktar monizzazzjoni fuq eh, l-azil, il-konvenzjoni ta' Dublin, u noħol naqblu fuq politika veru għall-immigrazzjoni jina naħseb hekk biss nistgħu naslu biex nitrattaw dan il-kwistjonijiet b'mod responsabbli u kol b'mod seren. Umbat fuq il-politika barranija. Il-Kunsill se jkompli jaħdem fuq dan is-servizz ta' din nazzjoni barranija din hija ħaġa tajba. Naħseb li dal-waqt ikonna uh, rappreżentantoli tajjeb ukoll. Im rridu nitkellmu puċi waħda għall-inqas meta nitkellmu fuq il-konflitti li li hemm fid-dinja pereżempju fl-Afganistan nixtieq ngħid li l-soldati eh, Ewropa huwa l-istess numru pal dawk Amerikani se jkun fit-3 Novembru summit bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. Hemmhekk hemm bżonn li nitkellmu fuq strateġija li jekk aħna dan ma nagħmluhiex ħadd mu se jagħmlu. Nirringrazzjakom, grazzi. Dziękuję. E, grazzi ħafna. Is-Sur e, Hefner, għal żewġ minuti jekk jużbu. Grazzi ħafna, signori. Il-Trattat tal-Lisbona ġi miksub u issa rridu nħarsu l-qoddim, rridu li l-Europa tkun aktar effettiva, aktar demokratika, rridu namlu ħafna biex dan niksbuħ. Jien rrid nara Ewropa fejn iċ-ċittadini mhux iqogħdu jħarsu, mhux ikunu l-oġġett iżda jkunu s-suġġett tawlini tal-Europa u tal-Unjoni Ewropea u għanna nħarsu lejem daw l-affarijiet dan il-mod. Hemm ħafna xirridu nagħmlu biex niksbu dan il-għan. Palmaet, edin qegħdin naraw ħafna inġustizzja hawnhekk. Minix qed nifhem kif aħna qegħdin naraw vjolazzjoni ċara ta' liġijiet Ewropej u ta' spirtu Ewropew. Sur Vaclav Klaus huwa l-unika wieħed li qed jagħmilna isu ostaġġi tal-Ewropa stess u taċ-ċittadini tiegħu. Il-dokument tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem qed nippruvaw naraw kif ħanduru magħha, nisimgħu dwar garanziji ġodda u naħseb li mhix idea tajba ħafna u għandna waqfu għamilnu fih. Isna qed inħarsu lura lejn iż-żminijiet tal-Medjuevu. Jiddispjaċini rridu ikonna demokrazija, suppost għedim demokrazija, mux ħafna imperaturi u lords u affarijiet tal-imoddi. Aħna rridu bazi solida, rridu dokument tal- drittijiet fundamentali tal-bniedem u dan japplikaw koll għal-Repubblika Ċeka, għalek m'għandniex nix permettu li il-ċeki joħorġu l-qofol ta' trattat. Dawn huma drittijiet ta' ċittadini li mhux qegħdin hemm biss l-President. L-Ewropa hija demokrazija fejn l-istat ta' dritt, drittijiet tal kulħadd um, mhix xi ħaġa ta' suq ta' skambju. Jiddispjaċini li dan qed insemmih, ma nistgħux nippermettu li dawn l-affarijiet ikunu negozjabbli biex inbidlu l-Ewropa isa xi eh, partit ta' żwiemel. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l kelma lis sur Vlaza kal-minuta u nofs. President, Sinjura Ministru, Sinjura Komissarju, Sinjuri. Nishtiq nwieġeb għal dak li għadu kemm għal. Huwa ċar li l-kwistjonijiet istituzzjonali ħajkunu fil-qalba ta' summit li jmiss u anki dwar it-Trattat ta' Lisbona. Se jsir minnu. Jien naħseb li d-dibattitu tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea F'dan ir-rigward għandna nkunu umli u għandna nirrispettaw il mekkaniżmu ta' taħid ta' deċiżjonijiet sovran ta' l-istat membri u l-ordnijiet kostituzzjonali tagħhom. Fl-opinjoni tiegħi strateġiji makro-reġjonali huma waħda mill-punti ewlenin fis-summit aħna qbilna li l-Bahar Baltiku huwa żona tajba għal proġett pilota tal-istrateġija interna tal-Unjoni Ewropea għal makroreġuni. U jiena sodisfatt li l-Kunsill Ewropew ħaj konferma din id-deċiżjoni probabbilment. Barra minn hekk jiena nemmen li huwa żmien tajjeb biex nkunu nistgħu intennu strateġija. Jekk inħarsu lejn il-mappa tal-Unjoni Ewropea naraw li l-akbar differenzi soċjo-ekonomiċi u kulturali għadhom jidru fil frontira ta' qabel bejn l-Europa tal-Ponent u l-Europa tal-Elvant. Dan jidher ukoll fil-Parlament ukoll. 20 sena wara l-waqa tal-ħajta Berlin qegħdin nitkellmu dwar l-istati membri ġodda u dawk li ilhom hawn fostna. Grazzi ħafna, sanaddi l-kelma l-sur Tusas. l-istqarrijiet tal-Konsillu tal-Kommissjoni dwar is-summit li ġej. Is donna jisna qed nagħmlu politika kontra ċittadini Ewropej u nimxu kontra l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Fid-dokument tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem aħna rridu naraw li nuru xinu ma l-profitti tal-monopoli u naraw li nimxu fl-interess tal-ċittadini Ewropej. Miljuni u tabelħa biljuni intefqu għal-monopoli l-kbar. U r-ristrutturar kapitalista għadu qed jitkompla. Dan qed ikollu riperkussjonijiet li l-kollna fu dwarhom. U issa wasal iż-żmien biex nżidu il-ħin ta' ħedma għal iktar minn 8 sigħat kuljum li rridu nagħmlu ġeneralizzazzjoni tal-xogħol prekarju biex ikun hemm mbagħad ftehim kollettiv. Kull tip ta' tibdil qiegħed iseħħ għal drittijiet tax-xogħol tal-impjiegi. Iżda mbagħad fl-istess ħin dawn qegħdin ukomplu uh, eh, Kien hemm aktar minn 5 miljuni u nofs li kienu mibdula fil-rigward l-ambitu tax-xogħol. Din il- qed tiġri ukoll fil ta tax-xogħol. Il-President jinterromp il-kellim, din mhix diskussjoni għax ma nistgħux tibqgħu nieħdu 20-30 sekonda aktar mill-ħin allokat għax li qed tiġibuni f'pożizzjoni skomda biex noqgħod waqqafkom kull darba. Nitlobkom tiqfu fil-moment xira għax inkella ma nistawx nkomplu bid-diskussjonijiet tagħna. Il-kellim li jmiss William Darmat. Il-problema l-kbira l-istati membri bħalma għal sorbiski hija l-kriżi fil-impigi Impigi ta' zazah hija 24 miljun fil-Franza, 25% eh, fl-Italja u 39% fil-Spanja. Nistaw nkunu ċerti li l-laqqa tal-Kunsill ħatkun mimlija trionfalizmu kolossali f'kuntest ta' qatt kbir u dan mhux xieraq f'dan iż-żmien ta' qat. U dan ħajkunem hemm hemmhekk għax hemm elit li qed jaħsbu li jridu jmexxu l-qudiem it-Trattat ta' Lisbona. Dan kollu fid-dawl ta' stat kbir Ewropew li qed imexxi il-monopolju. Fil-każ ta' Trattat tal Lisbona il-monopolju tant kien ċar u tant kien ta' mistħija li mar kontra l-leġittimità demokratika. Dawn issa waslu għal konsegwenzi tagħna u issa qegħdin narawhom ċar qudiemna. Is-sur Segedi, jekk joġbu, għal minuta u nofs. Is-sur Segedi għal 3 minuti. President, Sinjuri, jiena naħseb li dan id-dibattitu fuq it-trattat ta' Lisbona Lisbona huwa inutli qabel ma nkunu ċari dwar il-valuri tagħna. Ħantikom xi eżempji. Biex nitkellem dwar l-Ungariżi li jiexu jgħixu barra mill-Ungarija. Dawn huma minoranza fl-Unjoni Ewropea m'għandhomx drittijiet fundamentali. Hemm aktar minn żewġ miljun Ungariżi li m'għandhomx drittijiet fundamentali tal-bniedem u dan huwa l-punt li laqqas biss jinsab fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hija li l-awtonomija tal-istituzzjoni Ewropea. Fir-Romanija għandek 10,000 persuna li laqas jistaw jitolbu jew imorru fl-iskejjel biex jitkellmu bl-sin tagħhom. Fir-Repubblika Ċeka hemmhekk għandek liġijiet lingwistiċi li huma skandalużi li ħamru wiċċ l-Ewropa. Għandek minoranzi li m'għandhomx rappreżentanza politika. Għandek ir-Repubblika Ċeka li qed tuża il- digriti daniżi biex tuża politika faxxista biex tmur kontra l-integrazzjoni u tirreżisti it-Trattat tal Lisbona. X'qed nitkellem dwaru? Qed nitkellem dwar dittatura. Aħna nixtiequ naraw l-Ewropa mingħajr dawn id-degriti, mingħajr dawn l-xkil fejn il-minoranzi ikollhom is-salvagwardji kollha kemm minħabba l-sin tagħhom kif ukoll għal razza tagħhom. Meta nagħtu kumpens lil dawn it-tip ta' nies? Ament kare indiferent de subjektu kare este in diskuzje. Grazzi, President. Dejjem qed nittrattaw bl-istess suġġett. U mhux bl-istess mod xira u ovvju bħalma suppost nagħmlu. Fil-Kunsell Ewropew irridu nsibu soluzzjoni sabiex ir-Repubblika Ċeka fl-aħħar mill-aħħar tar-ratifika Trattat ta' Lisbona. Dik is-soluzzjoni tkun ġusta għall-Istati membri kollha. Madanakollu m'għandniex ninsew reċessjoni ekonomika. Għadhom qed jiffaċċawha u rridu nsibu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr possibbli. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kif ukoll l L-eżenzjoni tal-miżuri finanzjari li ġiet adottata s-sena li għaddiet waslet biex 17 minn 27 stat membru kellhom il-permess li kollhom deficit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea. U issa naraw li tliet stati membri oħra ħaj jinsabu fl-istess stat. Allura tkun xi tkun il-potenzjal ekonomiku tal-istati membri u timorru lil mill-impenji tagħhom minħabba ir-reċessjoni u dara wassal għan-nefqa kbira. Allura, Iva, hemm sinjali ta' rkupru għalhekk nistgħu nibdew taħdidiet fuq l-eliminazzjoni ta' ċertu drittijiet ċertu waqsma, iżda rridu naraw is-sitwazzjoni għal kull stat membru. L-Istat l-Unjoni Ewropea tittaraf ukoll li ma nistgħux nerġgħu nniedu l-affarijiet fis-setturi kollha. L-Istati membri rridu jkomplu l-istrateġija ta' rkupru u dan jinkludi il-riformi strutturali li għandhom naqsu dan id-deficit fil-medda ta' żmien medja. Il-ġestjoni eh, f'ira wara l-periodu ta' rkupru jista' jwassal għal nuqqas ta' stabilizzazzjoni fis-swieq tal-Unjoni Ewropea u lek irridu nkomplu bil-għajnuna pubblika sabiex nilħqu dan il-għan fl-istati membri. Issa naddi l-kelma l-Sinjura Sari. Sur President, grazzi tal-li għaddejtu li l-kelma. Jina naqbel ma' Sur Marinescu f'dak li għandu xjaqsam mal-Kunsill u ma jridu jisibu soluzzjonijiet xirqa mal-ar kem jista' jkun biex itemmu il-Trattat tal-Lisbona u joħorġuna minn din il-kriżi ekonomika. Din hija l-ikbar kriżi fl-istorja ekonomika u finanzjarja fl-istorja tal-Ewropa u issa ċittadini li ikollhom lura x-xogħol tagħhom malajr kemm jista' jkun. Nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew tal-li ħadem ħadmu tant malajr sabiex l-Istati Uniti isegwu l-eżempju tal-Unjoni Ewropea hemm sitwazzjoni li tiżviluppa iżda ċittadini għandhom l-impressjoni li l-kriżi għaddiet iżda għada magħna u għada ser tiġi u tkompli magħna. Din isa giljottina berba xfafar li qiegħda fuqna. Għadin naffaċċaw problema serja din naraw il-qatt għandna ħtieġa li jkun hemm strutturazzjoni mill-ġdid fl-industrija tal-karozzi u hemm problemi oħrajn. U għalhekk fil-qofol ta' din il-kriżi ekonomika naraw li hemm il-fatt li mhux biżejjed li l-politiċi joħorġu bis-soluzzjonijiet. Il-Kummissjoni għamlet xogħol ambizzjuż ħafna dak li għandu x'jaqsam mal-istruttura eh, istituzzjonali nittamel il-Parlament jappoġġa u tabil bilħaq għanna bżon swieq finanzjari li jkunu taħt kontroll biex bekk nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna. Nad il-kelma l-surri ura Kohmarin. Għal-minuta. Frau... Um... President, President tal-Konsil, Komissarju. Kienet kun xaħġa ħjar biex ikonna li konna ġematejo, mux jumejn għal dawn il-summit eh, li ġej. Hija importanti ħafna ċittadini Ewropej għal kriżi ekonomika Eh, u finanzjarja, kriżi tal-tibdil fil-klima u problemi kbar. Għalhekk wasal iż-żmien li niddiskutu dan l-affarijiet bil-possibilità li l-Unjoni Ewropea tkun aktar effettiva la darba jkollha trattat il-ġdid. Din għandna nilqawa minnu fih. Rridu nikkonsidraw ukoll struttura ta' supervizjoni komuni għal swieq finanzjarji u l-tħejja tas-summit ta' Copenhagen. Rridu nikkonsidraw ukoll l-istruttura tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u rridu nkunu ċari kemm jista' jkun u naġixxu malajr. Dak li neħtieġu huwa inqas klim fieraħ u aktar fatti għall-Unjoni Ewropea għalhekk nixtieqkom ir-risq għal dan il-għana. Eh, pani Oriol Hun. Grazzi, issa ngħaddi il-mikrofonu l sinjura grazie Eh, ningrazzjakom, jina nishtiq nitkellem bil-Katalan imma ma nistax nitkellem iżjed e, sissa għadix miex lingwa uffiċjali. Għaldin raġuni illum e, qed nitkellem bit-Taljan. Reċentement il-gvern ta' Finlandja irrikonoxxa id-drittijiet ta' ċittadini kollha illi jkun hemm Eh, da il-broadband fl-internet u dan is-servizz fil-fatt huwa element ta' svilupp ekonomiku ta' ġustizzja soċjali fil-territorju kollu għax dan jagħti garanzija eh, ta' aċċess għall informazzjoni biex b'dan il-mod ovvjament il-broadband huwa prezz raġonevoli u bekk tista' tgħin l-ekonomija tal e għarfin dak kif hemm fil-aġenda tal-Lisbona. Ovvjament, hemm ċerti miżuri biex nassiguraw li l-Unjoni Ewropea kollha kemm tkun eżempju dinji anke f'dan is-sens u għalhekk nitlob li dana isir kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna. Issa eh, ngħaddi l-mikrofonu sur Kalanan għal żewġ minuti, grazzi President. Se jkun hemm ħafna kwestjonijiet importanti fil-Kunsill Ewropew li ġej imma fl-opinjoni tiegħi waħda mill-iktar importanti hija l-futur tat-Trattat ta' Lisbona. Ħafna kellima fid-dibattitu semmew eh, minar eh, l-ebda ironija illi il-Trattat ta' Lisbona se jagħti iktar demokrazija u iktar responsabilità l-istituzzjonijiet Ewropej. U qed jinsew illi Eh, li fil-opinjoni tagħhom il-mem lebda progress fil-demokrazija eh, biex jiġi approvat dan it-trattat. Kien hemm ftehim minn taħt bejn il-kapijiet tal-gvernijiet biex jaslu għal dan il-trattat. U wkoll nixtieq nikkummenta dwar il-kummenti ta' Sur Barroso, nixtieq insemmilu għaliex il-poplu tal-Renju Unit huma tant irrabjati. Fl-2005 it-tliet partiti prinċipali ħadu impen illi kunem referendum għal kostituzzjoni kif kienet dak iż-żmien. Umbat wara tbidlet fit trattat eh, tal-Lisbona li huwa pratikament l-istess dokumentu. Umbat żewġ mill-partiti, tnejn dawn il-partiti ma aċċettawx iżjed dan l-impenn li kienu taw għalhekk ma stax ikun hemm responsabilità fil-politika. Il-poplu jrid ir referendum illi ġie ġew weda dan kien ikun eh, ratifika tal-Parlament normali, imma m'għandniex bżonn illi jgħod jgħidilna eh, xanna nagħmlu f'dak li għandu xaqsam fil-politika Britannika fl-istess ħin qed jagħti l-appoġġ illi dak ma tax il-possibilità lil poplu Britanniku illi jkun hemm referendum. U għal din raġun ħafna nies fl-Ewropa fil nirani Uniti jixtalbu il-referendum u wkoll l-Irlanda kellhom għal darba darbtejn il-possibilità li kollhom referendum u mbagħad mbagħad qed inżidu demokrazija meta aħna ma jiċċettawx li nistgħu jkollna l-okkażjoni li nkonna referendum u manna l-ebda eh, mod li nistgħu nsemmu il- il-votana. Issa naddi il-mikrofonu l-sur Mario Borgheso għal żewġ minuti. Grazzi, nixtieq ukoll nixbet l-attenzjoni għal xi osservazzjonijiet għal dak li għandu xaqsa mal tħur fis seħ ta' trattat ta' Lisbona u wkoll dana jeħtieġ illi nkonsidraw ukoll il-fatt importanti ħafna ta' sentenza reċenti tal-Orti Kostituzzjonali ta' germania dwar il-Trattat ta' Lisbona. Nixtieq nisemmi specialment il-nuqqas tal-leġittimità demokratika għal żewġ aspetti l ewwel net nuqqas ta' suffiċenta ta' rappreżentanza tal-Parlament Ewropew fil dawk li għandhom eh, popolazzjoni akbar u kol ta' l-istituzzjonijiet Ewropej fihom infushom. U kol dak li għandu xaqsam illi ma kienx hemm konsiderazzjoni biżejjed tal-Parlamenti Nazzjonali għal dak li għandu xaqsam mal eżerċizzju tal-poteri sovrani fuq livell Ewropew. U nixtieq nifakkar ukoll nuqqas ieħor li jidher li importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mit-Trattat ta' Lisbona. Jiġifieri qed ninjoraw kompletament ir-rwol tal-parlamenti reġjonali jekk hemm deġa qed tikkonsidraw ftit il-parlamenti nazzjonali u dina eh, eh, assolutament noqqas ta' rispett lejn il-prinċipju ta' subsidjarità u Wis inqas is sentenza li kellna fil-Kostituzzjoni tal-Ġermanja u lura dina tista tiftaħ u għanda tiftaħ dibattitu qawwi ħafna politiku f'dan l-Assemblea dwar eżattament il-perikoli u l-riski li hemm illi il-proċess ta' federalizmu tal-Unjoni Ewropea tista' twassal permezz ta' dan trattat u għalhekk nixtieq infakt kar id-drittijiet tan-nazzjonijiet li jemmandom stat, il-Padania, il-Brittanja, il-Korsika, il valdaosta Dawn huma ħafna nazzjonijiet minar stat u jeħtieġ infakru fihom daw illi dawn il-fundaturi tal-Europa kellhom tkun Europa tal-popli, mhux Europa tal-interessi kbar u federalista. Grazzi, onorevoli Borghesio. Issa naddi il-mikrofonu l-Sur Obermeier, Franz, għal minuta. Grazzi, President. Dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali nixin għajd din ħaġa. Fid-din l-ħar sena dan il-fenomenu kiber ħafna u għanna palissa 36 fil-mija iżjed ta' nies reġistrati li huma immigranti illegali u għalhekk ittieħdu ħafna eh, fingerprints ta' dawn l-immigranti illegali u mingħajr ma nikkonsidraw dawk li mhumiex identifikati s l-Awstrija hija destin post ta' destinazzjoni favorita għal dawn in-nies runter stellten sofort Asylanträge, was wieder lange Verfahren mit sich bringen wird. Ah, Dal-axħar kena 85 kurdi fl-Austria, 64 umbaħt telqu mill-ewwel miċ-ċentru u din il-ħaġa hija assolutament situazzjoni insostenibbli <laughs> fl-Unjoni Ewropea u hekk din il-poplu se jkompli ma jkun xettiku dwar dak li Eh, fil-Unjoni Ewropa fid-29 30 ta' Ottubru nitlobkom li tieħdu tikkonsidraw dan il-punt importanti fl-aġenda ta' Ora l-Onorevole Edmar Brock per due minuti. Sej Mrs. Sir Olmer Brock għal żewġ minuti. Sur President. Sinjura Vice President tal-Komissjoni u Sinjura President tal-Konsil tal jidher li illi it-Trattat tal-Lisbona il jeħtieġ ikun implementat kemm jista' jkun malajr inna in id-dibattitu għal 10 snin issa da biżejjed. Jeħtieġ nimxu l qoddim speċjalment f'din il-kwistjoni fid-situazzjoni ta' kriżi ekonomika jeħtieġ inwaqfu in-nuqqas ta' xogħol u nimxu l qoddim bil-pjanijiet tagħna u għalhekk nitlob is-Sur Klaus illi jiftaħ daqsxejn it-triq biex ikun hemm ir-ratifika ta' trattat fis-27 pajjiż un inkludu ir-Repubblika Ċeka diġà wasalna biex nimxu l-qoddim hija ċar ħafna illi il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali hija applikabbli skont il-liġi Ewropea u dak kollu li huwa eh, il-pija kollha kemm hu jiddependi mill-poteri nazzjonali u għalhekk il-liġi Ewropea hija biss għal liġi Ewropea u dawn huma salvagwardji li għandna bżonn u jeħtieġ nagħmlu dikjerazzjoni minn naħa tal-Kunsillu biex nistgħu nimxu l qudiem dwar dan u għalhekk nagħmel kumment dwar dan. Dan it-trattat permezz tal-implementazzjoni tiegħu jeħtieġ illi jirrifletti il-prinċipi tal-konvenzjoni ġifiri l-efficienza, trasparenza u d-demokrazija, speċjalment jeħtieġ illi nid-dibattitu iżjed rigward is-servizz Ewropew għall-azzjoni barranija, imma bħalissa qed naħdmu kontra trasparenza u demokrazija permezz tal-Parlament Ewropew. E, dan huwa prinċipju komunitarja u mhux qed napplikaw u jeħtieġ nassiguraw illi l-Kummissjoni qed timxi fuq dawn il-prinċipji hemm ħafna li nista' ngħidha imma bażikament nixtieq nixbet l-attenzjoni tal-Presidenza tal-Kunsill biex ċedu daqxej l ambizjoniet tal-Gvern nazzjonali u jiddeċidi dwar linji gwida għas servizz eh, tal-azzjoni barranija għal ġimgħat li ġejjin għax din hija ħaġa importanti ħafna jidir li li huwa importanti li nistgħu naslu għal ftejim ġdid għal rappresentant oli ħalli nistgħu nimxu l-qudiem fix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna sur Brock. Is-sur E, e, għanna mistaqsija għalik l-Earl of Dammet jishti jamillek e, mistoqsija għal 30 sekonda skont il-regolament tal-Blue Card. Sir Brock, inti semmejt li kienem 10 snin ta' dibattitu dwar il-trattat tal-Lisbona. F'dawn l-10 snin ta' dibattitu għatti konsidrajt il-kollegi mar nexxilkomx li t-konvinċu tant nis bizzejiet u għal din ir-raġuni intkom u l-kollegi ta'kom kelkom tużaw il-manipolazzjoni biex twaslu l-alftejim ta' dan il-trattat. Ma ta' li dan huwa veru? Is-Sur Brock 30 sekonda biex twieġeb. Aziz kollega. Zum Vertrag von Lissabon hat immer die breite Unterstützung der europäischen Bevölkerung und die breite Il-Trattat ta' Lisbona dejjem kellu l-appoġġ tal-popli Ewropej u l-maġġoranza tal-istati hemm ftit stati membri illi iddeċidew b'mod ieħor għal eh, raġunijiet politiċi ta' natura domestika. Issa għanna 27 eh, għanna 27 ftejjin parlamentari hija demokrazija, miex demokrazija ta' tini klassi, kena wkoll referendum minnaħa tal-poplu irlandiż, maġġoranza kbira u wkoll maġġoranza fil-poplu tiegħek ukoll. Grazzi, onorevoli Brock, u issa il-kellim li jmiss. tal-onorevoli Libor Minuta u nofs su Ruċek. Nirringrazzjak ħafna, President Sis kollegi, qabel il-laqa tal-Kunsill Ewropew għandi xi kummenti x'namel fuq ir-ratifika ta' dan it-Trattat ta' Lisbona f'pajjiżi r-Repubblika Ċeka. In-nies ta' pajjiżi qalu li anki permezz tal-parlamenti tagħhom qalu li qed jaqblu ma' trattat. In-nies tar Repubblika Ċeka jixtiequ wkoll il-President Klaus mill-aktar visi jiffirma dan it-trattat. U n-nies ta' Repubblika Ċeka jixtiequ li jkun hemm garanziji ta' drittijiet eh, l-istess li għandhom iċ-ċittadini l-oħra tal-Ewropa. Għalhekk jiġifieri qalu iva għall karta tal-drittijiet tal-bniedem. Inna nafu kemm u ilu jirreżisti dan it-trattat tal-Lisbona l-President attwali tar-Repubblika Ċeka, issa qed juża l-iskuża oħra biex jinnegozja opt-out għal Repubblika Ċeka, ovvjament fi żmien stipulat. L-Unjoni ma triċ taqa għalih, taqa fin-nasba tiegħu. Il-nies tal-Repubblika Ċeka jixtiequ li jkollhom it-trattat kollu kemm hu anki il-kapitlu li jitratta dak l-affarijiet soċjali. Hija verament ħasra u jiddispjaċini li wara li issa spiċċati t-tini gwerra dinija 60 sena wara li il-President tal Repubblika Ċeka qed din il-loba. Aħna nafu kemm soffrejna il-dbatijiet nistana mill-tini gwerra dinija u talmu minn din it-traġedja jiena perswas li n-nies tal-Repubblika Ċeka u l-Ġermaniżi li vim kien jixtiequ li jgħixu f'Ewropa uda Grazzi ħafna suruċek. Issa jmiss l-Sinjura Fjona Hall. Ringrazzjak ħafna, Sur President. Presidenza Zvediza u l-Kommissjoni t-kellimu kemmu importanti li jkun hemm eh, bil għal-finanzjament tal-problemi eh, tal-klima għal-finanzjament ta' dawn il-problemi. Imma irridu naraw eżattament xinu ma l-proposti l-pajjiżi li eh, żviluppati li qed jiżviluppaw qed jisaqsu fuq dawn aħna smajna li dan il-100 biljun ta', ta spejjeż ta' kull sena nistgħu insibu l-finanzjament fil-pajjiżi sviluppati. Imma ma nafux li 38 biljun ta' euro ta' kull sena se jiġu provduti imħabba eh, dak li qed ngħidu fuq il-prezzijiet tal-karbon. Aħna nafu x'inhu huma l-problemi b'dan is-suq tal-karbon u l-fatt li ma jistax joħroġ. Qed nassumu li dawn il-pajjiżi li qegħdin jisviluppaw ikunu jistgħu jisibu l-finanzjament huma stess għall effiċjenza tal-enerġija. Dan ovvjament mhuwiex minnu hemm bżonn mekkaniżmi ġodda kif nistaw meta aħna għandna l-problemi aħna stess nispretendu li dawn il-pajjiżet jiżviluppaw se jsibu l-flejjes huma. Hemm bżonn insibu finanzjament aħjar. Tajjeb issa nisimgħu sur Andreas Molzer, għandek minuta, Sinjur. Iva, Sur President, Għandi tlet kummenti fuq dan is-summit. L-ewwel net il-riżultat tal-Irlanda il-fatt li dawn laqgħu it-Trattat tal-Lisbona meta eh, naraw fl-Irlanda x'ġara mħabba situazzjoni finanzjarja ħafna banek li ovvjament eh, kienu eh, il-gvernijiet li salvawhom u issa qed naraw li il- il-bonuses qed jerġgħu lura għand il-banek. Mbagħad it-Trattat tal Lisbona naraw ħafna drabi l-istati membri se jipproponu nies li fallow f'pajjiżhom għandna l-rappresentant oli, il-president tal-kummissjoni, e naħseb li qed nersqu iktar u iktar għal diżastru, għal keos. mbagħad l-attitudni ta' Vaklav Klaus mm, jekk jiffirma il-Trattat tal-Lisbona, mbagħad ineħħi il-kapitlu fuq il-għandak inkwantu għal-karta soċjali, se jkonna żewġ affarijiet li jitkellmu fuq l-istess affarijiet u dan huwa inaċċettabbli grazzi ħafna. Grazzi Presidente. Bit-trattat tal Lisbona dejjem rib nisperaw li l-Konsil Ewropew jirreġistra progress anki għal dak il-servizz ta' azzjoni barranija Ewropea inna nitkellmu fuq diplomazija komuni li jejes se jiżgura li jkun hemm konsistenza xogħol kontinwu fil-politika barranija tagħna jekk aħna verament irridu jkollna vuċi waħda u nilqgħu l-isfidi pereżempju tal-klima u tal-enerġija b'mod xieraq il-twaqif ta' din ta' dan is-servizz aħna nistennew li l-proposta tal-Parlament Ewropew tiġi konsidrata mill-Kunsill Ewropew. Sabiex ikonna aħna politika barenija tajba il-kap irid ikollu wkoll lodot fidejh biex ikun jista' jaħdem hemm bżonn ġifieri li nibbażaw kollox metodu tal-komunità, ġifieri l-involviment tal-Parlament Ewropew tal-Kummissjoni. Il-kompetenzi jridu jiġu imwessa biex ikonna politika ta' tkabbir tal-politika tal-ġirien, tal-kummerċu, tal-iżvilupp. tal politika tal ġirien tal kummerċu tal iżvilupp tal tal iżvilupp qed nitkellmu fuq leġitimità demokratika li kunem li tista' sigurata biss l-involviment tal-Parlament fi żewġ stadji. Il-konsultazzjoni tal-Parlament matul il-proċess tal-twaqif tas servizz u mbagħad ex ante konsultazzjoni ex ante ukoll meta wieħed ikun qed jiddiskuti l-għanijiet ta' din il-politika barranija il-Parlament Ewropew għandu jkollu mandat qawwi biex ukoll jipparteċipa b'mod qawwi f'dan is-servizz fil-fażi ta' implementazzjoni aħna rridu naraw ukoll inkomplu nsaħħu dan l-ispożizzjonijiet tal-politika barranija. Il-bilanċ ġeografiku u koll irrid wieħed jikkonsidraha rappreżentazzjoni xirqa tal-istati membri kollha f'dan is-servizz eh, il-ġdid. Grazzi ħafna. Onorevole Sarius Volski. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss għal-minuta u nofs il-Sinjura Beres. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura President tal-Kunsil, erba xhur wara li ġiel dan il-Parlament se tiltaqgħu matul dan il-Kunsil Ewropew fi żmien li mhux ta' ċertezza biex titkellmu fuq dawn affarijiet li qed jolqtuna. Jekk aħna ċittadini tagħna ma ridux nitilfuhom hemm żewġ messaġġi li tunadulhom l-ewwel net li sena wara is-solidarjetà tal-istati kollha tal-Ewropa viżavi il-banek hemm bżonn li jkun hemm inizjattiva tal eh, Debattit Ewropew fuq it-taxxa fuq il-kontribuzzjonijiet tal-banek li dawn għandhom jagħmlu fuq il-budgets tal-istati membri sabiex jiżguraw il-solidarjetà bħala risposta. Umbat, naraw li il-President tal-Kummissjoni l-biraħ għalinna li il-budget qed jaqbel miegħu il-budget kif ġie mħejji u li sena wara l-pjan ta' rilanċ eh, ma nistgħux nimmaġinaw li se jkun affarijiet ġodda imma għal din l-aħħar sena is-sitwazzjoni fil-dinja tax-xogħol fid-debiti id-dejn dawn l-affarijiet kollha marru għall-ar. Issa il-budget li qed tippropona laqas jiffinanzja t-tieni parti ta' dan il-pjan ta' rilanċ li tipproponejt ngħid sena ilu. Għalhekk hemm dan huwa wkoll punt li l-Kunsill Ewropew rid jaħdem it-taxxi solidarjetà tal-banek, jiġifieri għal dak li huwa baġit nazzjonali, u mbagħad il il-pjan ta' rilanċ skont kif bde imbeda sena ilu. U li meta konna nejdu li mux bizzejt. grazzi ħafna. Beres, la parola ora per un minuto. Grazzi, signora Beres. Il-kellim li jmiss għal minuta, signora Harkin. Grazzi, President l-ewwel darba li qed nara lill Sinjura Wallström hawnhekk fid-dawl tal-Iva eh, mill-Irlanda. Wara mbagħad kien hemm ukoll il-firma tal-President Pollak u naħseb li dawn l-appoġġi għandhom jgħinu lill presidenza Svediża biex ikun tista' talħaq ratifikazzjoni sħiħa tat Trattat ta' Lisbona. Madanakollu ċittadini Ewropej huma mħasba ħafna dwar x'ħatamel l-Unjoni Ewropea biex tiġġielet il-kriżi korrenti iktar mill-Trattat tal-Lisbona. U għalhekk lil dawk euroxettiċi ngħidulhom jimxu l-qoddim issa wara li issa kien hemm 24 miljun li votaw le u 27 miljun votaw iva trattat tal-Lisbona. Dik huwa demokrazija leġittima u għalhekk għandu issa nimxu għal facilità ta' mikrokreditu għal biex nwaslu għall impjiegi u nimxu l qudiem għall imprenditorija Din għandha timxil qoddim qudiem tmexxi l-qudiem lill unjoni Ewropea u għandha tmexxi wkoll 5 miljun 500 eh, miljun eh, euro ta' mikrokreditu. Hija opportunità kbira għall-Unjoni Ewropea biex tkun tista' twieġeb iżda rridu aktar investiment kbir. Grazzi. Grazzi, Sinjura Harkin. Il-kellim li jmiss għal żewġ minuti is-sur Van de Kamp. President, grazzi ħafna. Sinjura Ministru, Sinjura Kommissarju. Naħseb li ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea biex tgawdi dan is-suċċess ta' referendum Irlandiż. Rridu ngħidu li għamilna pass importanti l-qoddim favur it-Trattat ta' Lisbona. Il-koll imħasba dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċeka, iva, ħanistennew brispett il-sentenza tal-qorti tagħhom iżda rridu nkunu pazjen, rridu nkunu paċenzjużi u waqlin għax ma nidux nkunu ibsin iżejjed fl-approċ tagħna x'ista jkun kontraproducenti. Jiena naħseb li suċċess ta' konferenza tal Copenhagen hija mod ta' tama għall-Ewropa u għall-dinja sħiħa. Is-sostenibilità, President, hija sors ta' żvilupp teknoloġiku. Ħafna teknoloġija fl-Ewropa qed nitkellem dwar il-ħażna tal-karbonju u l-ħażna tal-biossidu tal-karbonju. tal karbonju u l ħażna tal biossidu tal karbonju dawn huma żviluppi teknoloġiċi li qegħdin iseħħu ħajnuna biex noħorġu lilin mill-kriżi ekonomika. Punt ieħor li nixtieq nagħmel, kriżi ekonomika. Aħna rridu Ewropa ta' ċittadini, rridu attenzjoni akbar lejn l-impjiegi, neħtġuh dan. U għalhekk naħseb li l-pjani tal-Kunsill li huma tajbin iżda ċittadini Ewropej jidru li mhux qed nagħtu kasom biżejjed nafu x'inhija sitwazzjoni finanzjarja u bankarja u din importanti wkoll u nittama li l-ġimgħa d-dieħla nistgħu tistgħu taħdmu iktar fuq dan il-punt. L-approċċ dwar l-immigrazzjoni. L-intenzjoni nappoġġjat tal-Kunsill iżda rridu naraw ukoll ir-riżultati fid-dibattitu tal-Kunsill qed najdu li mannix rizultati, għallek kanalment li l konsillu l-Kummissjoni u l-Parlament mux għedin jiksbu biżejjed fer rigward ir-riżultati prattiċi. Grazzi, grazzi ħafna sur Van der Kamp. sur sus Zos minuti. Grazzi President, jina nemmen illi jeħtieġ tispiċa zmin illi f'din is-sala niddiskuti ad infinitum dwar trattat tal-Lisbona kif idlum smajna il-dan il-ħin kollu. Jett nirrispettaw il-volontà ta' dan il-Parlament tal-27 pajis Ewropew u ta' 26 li diġa ratifikaw b'mod differenti b'mod demokratiku dak it-trattat u għalhekk jeħtieġ illi ma natawx iktar offizi għat-trattat u għal-kontenut demokratiku jeħtieġ ma naċċettawhom bl-ebda mod. Jidir li illi l-okkażjoni li għandu l-Kunsill fl-aħħar tal eh, li se jkun hemm fl-aħħar tax-xahar nistgħu jafferma għal darb'oħra l-idea Ewropea il-blilin mill-Lisbona biex ikun hemm ukoll l-ekonomija li darġa tibda biex ma noqodux l-ura għal dak li għandu xaqsam mal kwistjonijiet gbar, dak li għandu xaqsam mal tibdil tal-klima. Min dan l-ħsib jidir li li dak li smajna dal-axħar dwar il-president tal-Konsil u kol dak li, li eh, smajna l-lum hija bizzejiet l-Europa li l-in mill-Lisbona mhuwiex jinterpreta il-kontenut qawwi ħafna ta' trattat u mhux qed jimxi skont l-aġenda tal-Lisbona. U għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex jimxi l qoddim kemm jista' jkun skont il-mandat tiegħu biex jkun huwa proponent tal-leġislazzjoni Ewropea fuq l-ekonomija kbira, fuq l-impigi, u l-Kunsil jeħtieġ ibiddel dawn il-listi twal li għandu qoddimu f'politika tassew ta' appoċ għal dawn id-diffikultajiet ekonomiċi biex nistaw nkunu nibqaw bħala 500 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea illi nkunu realtà politika tassew. U b'dan il-mod nistaw nistaw hemm jidir li jem ċertu nuqqas ta', ta idea li nistaw u qudiem l-ekonomija l-infrastruttura mal-Bank Ewropew memx innuqas ta' nifs ġdid Ewropew u dan u għarak li qed nistennew mill Ewropew tal-aħħar tax-xahar. Grazzi ħafna, grazzi Onorevoli Sista, issa l-minuta is-sur Johannes Cornelis van Balen. Mr. President, it is extremely important Ija tassaw importanti li nġildu kontra l krizi ekonomika u mbagħad nkun nistgħu ngħinu l-SMEs tassew. Irridu nkunu impenjati għal riżultati tal-Kumitat Stoiber u rrid nisma' mill-Kunsillu mill-Kummissjoni jekk mhix impenjati għal dan il-proċess u x'ser nagħmlu għaliex irridu nnaqsu l-burokrazija. Punt ieħor li nixtieq niddiskuti hija l-protokoll ta' Ankara. Il-Ministru tal-Affari Barranin Turk qal f'The li Turkija mhux se tirratifika jew timplementa l-protokoll ta' Ankara. Dik hija stqarrija f'intervista awtorizzata fis-7 ta' Ottubru. Ser nagħmlu dwar dan? Ma jistax ikun li bħalma qalet il-Komissarju Rejn li nodu nerġu nistaqsu għal darboħra. L-ewwel ta' Novembru huwa skadenza, u allura x'se nieħdu bħala azzjoni se nagħmlu. Grazzi. Grazzi, Sur Van Balen, il-kellem li jmiss huwa Sur Hukmar għal żewġ minuti. Grazzi, President, Ministru, Kummissarju, huwa b'pjaċir li qegħdin hawn fostna. Issa nixtieq ngħid ftit affarijiet qabel is-summit tal-ġimgħa li ġejja u dak li għandu x'jaqsam mal-klima. Hawn naħseb li huwa importanti li nidħlu fin-negozjati biex naraw x'inhuma l-aqwa soluzzjonijiet u naħseb li l-aqwa soluzzjoni hija xi ħaġa li kulħadd ikun involut għall-interess komuni qed ngħid dan għax fid-dibattitu jidher li hawn għandna l-aqwa soluzzjonijiet f'pajjiż wieħed. Iżda dan mhux biżejjed jekk ma nistgħux indaħlu l Ċina ukoll. U hemm pajjiżi oħra li mhux qed jipparteċipaw f'din il-klima komuni, din l-inizjattiva ta' klima ir-riżultati rridu jkunu mifruxa, rridu jkunu mibbażati fuq il-fatt li l-pajjiżi kollha jridu jkunu mħejja li jieħdu l-miżuri. Meħtieġa il-meżira tal-politika u r-regoli m'għandhomx ikunu mibnija fuq investimenti oħrajn fl-Ewropa, jridu jkunu bbażati fuq ekonomija b'saħħitha opportunitajiet ġodda blajnuna mbagħad tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Jonja. Domanda oħra għandha staqsam ma' swieq finanzjarji. Jiena naħseb li importanti ħafna li nenfisizzaw li l-stabilità tal-swieq finanzjarji aktar minn qatt qabel ħajwaslu għal makroekonomija stabbli. Ħajwaslu għal finanzi fis-sod. U għalek dan wasanna diskussjonijiet fuq il-deficits tal-budget. Dawn huma importanti ħafna suq finanzjarju. Iżda il-swieq finanzjari għandhom bżonn regoli b'saħħithom, investimenti b'saħħithom u l-ħolqien ta' impjiegi. Dan ifisser li rridu nagħmlu leġiżlazzjoni fuq is-swieq u dan ifisser ukoll li jkollna supervizjoni transkonfinali u trasparenza. Mhux biss eh, regolamentazzjoni iżda rridu investiment li jitwaslu għal pajjiżi oħrajn, rridu stabilità fl-ekonomija tagħna u s-swieq finanzjarji tagħna. Grazzi. Ora la parola. Grazzi, Sur Hukmark. Issa naddi l-kelma għal minuta u nofs lil Juan Lopez Aguilar. Grazie ħafna, President. Aħna kellna referendum fl-Irlanda li jagħmel importanti eh, fuq il-kredibilità tal trattat ta' Lisbona għanna istituzzjonijiet li għajkunu jistaw e, jaħdmu fuq il-kwistjonijiet ta' tibdil fil-klima, e, ħol intampiegi u kummerġ ġus. Dawn għandhom ikunu kol fuq l-agenda. Imma da' summit u importanti u importanti u kol biex natu sinjal iktar ċar dwar l-istituzzjoni tal-Parlament li sur Barroso ġifiri l-ewwel ħaġa u qed ngħid bħala qed nitkellem bħala membru tal-Partit Soċjalista li rridu naraw huwa eh, bilanċ fil-Kummissjoni Ewropea u importanti wkoll li rappreżentant li joħroġ mill-familja politika tagħna, però għandu bżonn ikun hemm bilanċ ukoll fin-nisa rridu rridu naraw il-karigi kariki li min jingħataw u jrid kunaw bilanċ fihom ukoll irrit jikolna kummissarju responsablu għal ġustizzja u, affarijiet interni kif ukoll ieħor dwar il-ġustizzja. Hemm imbagħad il-kwistjoni dwar is-sigurtà li għanna bżonnu għal kummissarju li jkun għall affarijiet interni u ieħor għal affarijiet soċjali u possibilment juħra l-immigrazzjoni biex bekk ikun hemm separazzjoni ta' poteri u għallura unjak nistow inkunu nistow implementaw il-karta tal-drittijiet umani fundamentali. Għal minuta is-sur Crowley grazzi għal president Hemm ħafna idejat meta nitkellmu dwar dawn is-summits nistgħu morru lura għal għaxar snin u naraw pjanijiet bħal l-istess pjanijiet għal membri tal-Kunsil kif ukoll għal kummissjonijiet u E, is-sena l-oħra tatni prov oħra dwar il-fatt li aħna għanna naħdmu dwar solidarjetà <coughs> u forsi issa għazmin illi jkollni iktar ambizzjonijiet dwar kif għanna nimxu l-qudiem. Ħafna tkellmu dwar il-problema tan-nuqqas illi li tolqot ħafna nies dawn l-aħħar xhur. U issa għazmin li nieħdu azzjoni iktar serja biex aħna neħu l-problemi tar-regolament, il-problemi li qegħdin jiġu faċċjati f'daw in-negozju u fl-aħħar permettu li ngħid li meta nitkellmu dwar solidarjetà ma ħniex nitkellmu dwar il-kbir kontra ministra Zajr Il G20 tista id-dispeċini najt tkun ta' impatt negattiv fuq il-pajjiżi żgħar u il-President in uffiċċju forsi tista inti tista' ddaħħal dawn is-suġġetti taħt fi fl-aġenda taħt il-preżenza Svediża. Grazzi Sur Crowley u il-kellim li jmiss huwa is-Sur Kellem għal żewġ minuti, President komissarju dan huwa moment storiku biex nikkonċentraw l-ewwel ħaġa dwar il-futur komuni Ewropew u għal-ġid komuni tal-Ewropa. Ma nasibx li dan huwa e, il-moment li għanna noqogħdu nfittxu interessi nazzjonali sfidi globali fl-Ewropa ma jiġġu solvuti bil bil-in billi noqogħdu nifis billi noqogħdu nifissaw fuq l-affarijiet internu u l-affarijiet nazzjonali tagħna. Hemm bżonn li jkollna iktar attenzjoni fuq il-pożizzjonijiet eh, komuni bħala Ewropa. U għalhekk għall progress Ewropew għanna bżon mux sempliciment eh, mexxejja l-affarijiet, imma li jkollna statesmen, mexxejja nazzjonali u internazzjonali lin li jkun jkollhom il-kuraċ u l-vizjoni li jġibu t-tibdil neċessarju fl-Ewropa. Għalhekk hemm bżonn li jkollna rabta lejn l-istituzzjonijiet komuni Ewropej. Mhux biss li eh, jkollna iktar saħħa fil- Eh, fil-pozizjoniet komuni imma irridu naraw per eżempju l-istrateġija fil-Baltiku. Nirrepeti li jiena kontent li kemm il-Kummissjoni kif koll il-preżenza Svediża qiegħda taħdem fuqha din il-kwistjoni. L-istrateġija Baltika ġib l-attenzjoni li ħaqqa anka eh, permezz tal-presidenzi li ġejjin L-istrateġija Baltika hija importanti għal reġunijiet oħra fl-Ewropa, però l-ebda strateġija Ewropea ma tiġi meħuda bil-attenzjoni eh, li ħaqqa jekk ma jkunx hemm jekk ma tkunx hemm saħħa permezz ta' risorsi li għandha bżonn. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kellem u issa il-kelma lil l-Onorevoli Estrela għal minuta u nofs. Grazzi, President. Żewġ kummenti dwar l-ewwel dwar it-Trattat ta' Lisbona wara l-Ivat Irlandiż. Issa għan qed nistennew il-orti fil repubblika Ċeka biex eh, eh, tisforza l-President tagħhom biex jagħmel id-dover tiegħu bħalissa għaddejjin minn żmien ta' blackmail. Huwa kruċjali li trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħħ biex naħdmu aħjar. U hemm ukoll vantaġġi għall-Parlament għaliex is-saħħa tal-Parlament tikber. U għalhekk huwa importanti li trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħħ Allura konsill u l-Komissjoni għandhom jagħtu skadenza lil President Klaus biex hu eh, jaġixxi eh, verament bħala pajjiż eh, demokratiku fih dan l-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx li għandna naċċettaw ix-xogħol tiegħu individwali tkun xinu xini il-pożizzjoni tiegħu li tmur kontra l-pożizzjoni issa dwar il-Copenhagen Aħna għanna bżon niftemu dwar l-sfida ambientali, l-sfida tal-klima u t-tisħin klimatiku anka fil u l-effett tagħhom fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u hemm bżonn jieħdu deċiżjonijiet ambizjużi. Il-Copenhagen u opportunità kbira biex aħna nevitaw diżastri u dak li qed jgħidulna xjentisti u li nużaw il-kriżi finanzjarja bħala skuża biex aħna eh, inħaffu il-pass u nejdu u biex aħna nieħdu deċiżjoni biex eh, in insalvaw il-pjaneta tagħna. Grazzi il-kellim tagħna li jmiss u għassul l-miċila żewġ minuti. Grazzi fil-ġenerazzjonijiet tagħna il-popolazzjoni tagħna se tkun 6% u ma tantx din il-bot u għalhekk aħna sempliċement ma nistgħux nibqgħu sejrin illi ikolna rotazzjoni tal-kunsil kull siċċur u jkollna ħames eh, persuni differenti eh, biex jitkellmu dwar l-affarijiet barranin fisem l-Unjoni. Immanka fil-ġenerazzjoni, il-popolazzjoni tan nis tkun zdiet b'żewġ biljun ruħ. Disajn fil-mija ta' dan ta' din iż-żieta tiġejja mill eh, pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn 11 miljun tifel u tifla imutu kull sena 5 miljuni minħabba nuqqas ta' mediċini illi ma jkunux kapaċi illi jaslu għalihom. F'dan il-kuntest allura mhux importanti biss li aħna norganizzaw sew L-unjoni tagħna internament ma importanti wkoll li aħna kolna eh, lodda meħtieġa biex aħna niffaċċjaw daw il-problemi fl-iżvilupp tad-dinja. Bekk aħjar ikollna kummissarju separat dwar di lajnuna li jkollu l-budget u responsabilità tiegħu u li jkun jista eh, jirrispondi għal kwistjoni li nqalgħu fih dan dan il-Parlament. Nistgħu natuh liema e, isem li rridu, imma unek aħna rridu li jkollna din kwistjoni unika li hemm bżonn li hemm bżonn tieħu l-attenzjoni tagħna. U mux li nkomplu nizguraw li jkollna kommissarju għal dan l-izvilup, imma li jkollu portfolio li jenata li ħadd li jkun kapaċi jwieġeb għal dawn it-talbiet għax dawn huma ġirien tal-Unjoni Ewropea u li jkunu trattati bir-rispett dawnu ma raġunijiet e, biex najtek e, eh, egoistiċi pero wkoll illi huma altruistiċi. U issa jmiss Is-sur eh, Sinjura Benova żewġ minuti. Sinjura Komissarju, l-iktar punt importanti għal kunsilli ġej huwa ir-ratifikazzjoni tal-Trattat tal-Lisbona biex jibda biex dan it-trattat jibda jaħdem. Il għaliex dan it-trattat eh, se jisaxħax l-Unjoni minn ġewwa f'dak li għandu xaqsam ma' kooperazzjoni, f'dak li għandu xaqsam ma' tilet pilastru kurrenti biex bekk inkunu iktar demokratiċi unżidu fil-demokrazija u anka nżidu l-integrità u sigurezza fl-Europa. U għallura hemm bżonn li aħna ikollna dan nagħtu dan l-appoġġ li l-lodda li għandna bżonn f'dak li għandu x'aqsam mad-difiża ta' ċiviltajiet eh, ċivili. U f'dak li għandu x'aqsam ma' ġustizzja u sigurtà hemm bżonn inżidu dawk il-mekkaniżmu li jagħmluha possibbli għaċ-ċittadini biex ikunu jistgħu ikollhom aċċess lejn is-sistemi kollha tal-ġustizzja li għandhom bżonn bat kooperazzjoni ta' pulizija u nfurzar biex hekk ninżidu s sigurezza fl-Ewropa. U rridu anka nżidu din is-sigurezza meta aħna għandna qudiemna kwistjonijiet ta' eh, żieda ta' eh, fanatiżmu u, u problemi bħal dawn kif ukoll eh, il-minoranzi li għandna fostna biex ma jiġux iktar abbużati. Dan kollha allura eh, l-Ewropa għanda bżon politika ta' immigrazzjoni flessibli li tkun iktar sensibli f'dak li għandu xaqsa ma' bżonijiet tal-pajizi individuali tal-Unjoni kif ukoll tal-ba tas-suq tax-xogħol irridu nikkonsidraw il-kwistjoni ta' migrazzjoni illegali il hija problema sinifikanti għal ċittadini tagħna. Grazzi l-Onorevoli Mauro imis, grazzi ħafna, President. Fil-irridu nkunu koraġġużi, koraġġużi, koraġġużi. Dak li nħobb najt jien lill kunsill meta ikunu għet jitkelmu dwar il-ħatriet ta' kummissari u ta' ministru għall-Europa u president tal-Kunsil il-nies madwar il-President Barroso li sa jkun qed imexxi l-politika Ewropea fil-futur jinnittama nittama illi daw in-nies jużaw il-kriterju ta' dak li huwa tajjeb u taħtieġa għal poplu tal-Unjoni Ewropea u li jużaw il- u li ħarsu lejn il-ġid komuni u lejn xejn iżjed u li jkunu kapaċi illi jiffaċċjaw il-kwistjonijiet l-iktar importanti din bħat tibdil fil-klima, il-kriżi ekonomika, il-Eurobonds, il-impoġġuhom fuq il-programm tal-programm tal-Kunsill il-ġdid. tal programm tal il tal programm tal kunsill il ġdid irrid infakkarkom dak li qal Papa Benedittu 16 xi ġranet ilu illi nixtieq il-membri tal-Kunsill li żommu f'moħħhom ukoll il għaliex dawn qegħdin jitolbu biex aħna niffaċċjaw ir-responsabiltajiet bħala e, ċittadin u bħala mexxejja din it-talba li aħna nħarsu lejn il-verità u li naħdmu għal verità u li nieħdu e, deċiżjonijiet ibsin biex inkopru il-ġenerazzjoniet il fil-futur. Il-valuri Ewropej, il-valuri li ġejjin mill-fidi mil nisranija li huma parti mill-kultura u tal-popli li aħna nirrappreżentaw għalhekk jien nixtieq li dan il-punt insemmih bħala biex aħna inkunu nistgħu nirbħu din il-battalja. il battalja Il-kellim il li jmiss huwa l-Onorevoli Reuter għal żewġ minuti. Sir President, Iktar punt importanti għalija għu trattat tal Lisbona, il-proċedimenti tal-artiċeka ġew kienu konsistenti, ma naħsibx però li eh, ser insibuha e, inkompatibbli ma' sistema ċeka il-ġimgħa d-dieħla il-gvern però jista jieħu eh, l-qorti għal ksur tal-liġijiet U allura dan, dan l-avukat mhux biss ikun vittma iżda wkoll eh, nofs biljon ta' ċittadini Ewropej ser ikunu vittmi hemm sara li qed issir u wkoll aħna mhux qegħdin nużaw il-poteri il-ġodda li għandna fil-kriżijiet li għandna bħal pereżempju kriminalità organizzata u affarijiet simili. Allura l-iktar ħaġa li qegħdin nirriskjaw li nitilfu huwa charter dan huwa żmien ħażin, hemm raġunijiet ħażina. It-Trattat ta' Lisbona jgħid biċ-ċar li iċ-charter ma japplikax U dan lanqas ma jiftaħ lok għal proċedimenti fil-qorti fil ta' proprjetà. U koll punt 44 mill-2001 fuq eh, l-admissjoni tal-proċedimenti ma jinkludix il-sistema tal-proprjetà ta' madwar 50 sena ilu. Allura l-problema fil-Repubblika Ċeka hija li s-sur Klaus Ritz jibni immaġina tiegħu nifsu bħala wieħed li qed jipproteġi l-proprjetà taċ-ċeki għal daqstant għax ma nkunux paċenzjużi qabel ma nippruvaw insolvu dawn il-problemi ta' deficit ta' demokrazija. Jien ukoll nixtieq ngħid lil kunsill biex jappoġġa li Repubblika Ċeka kontra Grazzi Signora Rojtova. Il-kelim li jmiss Sur Papa Stamkos. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nifoka fuq tliet punti. L-ewwel net il-kriżi ekonomika. Il-kriżi ekonomika affettwat is-sistemi ekonomiċi kollha bl-istess mod. Uħud mod iktar uh, intlaqtu b'mod iktar diffiċli, iktar gravi minn oħrajn dak li talimna minn din il-kriżi huwa li issa aħna irridu nirriformaw, irridu nirriformaw il-politiċi Ewropej biex bekk inkunu nistgħu naqsu l-perikli li ser niffaċċjaw. It-tieni punt, il-bidla fil-klima, l-Unjoni Ewropea Iva, edha fuq qoddim fil-rigward ta' diplomatija favur l-ambjent. Jiena naqbel bisħieħ ma' dan. U naqbel bisħieħ ma' dak li qal is-Sur Barroso. Fir-rigward ta' Copenhagen m'hemmx pjan B u dan ser jaffetwa lilna l-koll, lil kulħadd b'mod serju. Għal daqstant jiena nappoġġa l-idea ta' World Climate Bank li jipprovdi fondi. U dawn ser jitħallsu minn min inġess u dan jippermetti lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex ikunu modelli għal azzjonijiet favur l-ambjent. It-telet punt l-immigrazzjoni. Irridu noħarġu politika tal-immigrazzjoni komuni, hemm ovvjament l-immigrazzjoni legali u illegali. U allura aħna rridu insibu x'tip ta' diplomazija ma' pajjiżi terzi, mod partikolari dawk fin-nofsinhar fejn hemm ħafna pressjoni tal-immigrazzjoni. Hemm il-kwistjoni ta' Turkija wkoll li hija waħda provokanti. Jiena smajt dak li qalet il-Presidenza Svediża u jiena kuntent ħafna li qed nismagħhom jenfasizzaw dan il-punt. Aħna rrid ikollna approċċ ċar fir-rigward ta' Turkija u dawn irridu jkunu effettivi. Aħna rridu nassiguraw li il-partijiet kollha tal-aki komuniter jiġu irrispettati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Papa Stankos, jgħid il-President. l kellim fuq il istati għaj huwa s-Sur Peter Lise. Għandek minuta u nofsek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Cecilia Monstorm u s-Sur Barroso Isu Copenhagen pala punt importanti, punt li rridu analizzaw. u fil-rigward tal-finanzjament kif ukoll dwar min ser ikun responsabbli dwar ir-riduzzjonijiet fl-emissjonijiet, naħseb li fl-2005 aħna rajna dak li kienet jiġri fi rigward tal-emissjonijiet. Aħna m'għandniex 50% tal-emissjonijiet koperti minn dawn l-iskemi jridu No, nuru iktar responsabilità, rridu nkopru iktar, rridu nkopru per eżempju traffiku marittimu, aspetti oħrajn, pal per eżempju ġewwa Pittsburgh ma kien hemm xejn imsemmi dawn il-konklużjonijiet. Allura jekk irridu nkunu sa suċċess f'Copenhagen, aħna rridu naraw il-kwistjoni tal-gass ukoll. Il-kumitati tal-ambjent bdew jaħdmu fuq dan u nispera li l-Kunsill u l-Kummissjoni ukoll ikomplu jaħdmu fuq dan. Jena żgur li l kummissjoni ser ta' diskuti il-Kunsil se jiddiskuti il-Komissjoni u il-kompożizzjoni tal-Komissjoni u nixtaqtikom forsi xi ehm, linji gwida. Eh, mil passat rajna li il-Digi Industry u il- il-Kummissjoni hija responsabbli għal farmaceutiċi, però din hija xi ħaġa li taqgħu wkoll fidejn l istati membri. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' saħħa laqsant naħseb jista' jista' iż żmien li nagħmlu xi tibdiliet f'dan il-qasam u nitlobkom biex tagħdu dan lil eh, President tal-Kummissjoni u naraw kif eh, nistgħu insolvu din il-problema. Grazzi ħafna Sur Liza, issa se ngħaddu għal KHDI. Ser nibdew bis-Sur Landsbergis għal minuta. Sir President, President tal-Konsil, Is-Sur Barroso semma li irridu nuru li aħna Ewropej ta' veru. Naf li ħafna minnkom jaħsbu hekk ukoll. Kwalunkwe persuna f'din il-pożizzjoni ikun favur ta' dan. Irridu ikonna relazzjonijiet tajbin fl-Ewropa. Dan allura jista' jtejjeb lill unjoni Ewropea f'rigward tal-gas tal b'mod partikolari u bekk ikollna iktar integrazzjoni. Ir-Russja qiegħda tinjora lill-Unjoni Ewropea. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar pronions fil-presidenza? Grazzi ħafna kollegi jekk joġobkom, zommu mal-ħin ta'kom, għaliex hemm ħafna nies li jixtiequ jitkellmu nixtieq nagħti il-kelma lil kulħadd li jixtieq jitkellem, però ser jinkoll inkun sot jekk ser toqgħodu ddumu wis. Issa s sinjura Ger, is-Sur Geringer għal minuta. Miux għawek? Is-Sinjura Gallagher jgħid il-President. Le, mux mux jataw il-kollega tagħna is-sur Petrovski. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjuri. Trattat tal Lisbona du maġiġi ratifikat sissa u dan huwa bissa abbozz politiku, proġett politiku. Xi fisser dan? Fl-Unjoni Ewropea għan dnar rridu nieħdu deċiżjonijiet permezz ta' unanimità għal daqstant kulħadd jista' jagħti vito u Sur Klaus, skont dawk ir-regoli, Jekk intom tagħmlu l pressjoni fuq u dan huwa kontra l-liġi għaliex imbagħad intom tkun qed tagħmlu pressjoni fuq kontra dawn iċ-ċittadini Ewropej li għadhom qed jopponu dan id-dokument jew għadhom dobjużi dwaru. Jiena naħseb li l-mexxejja Ewropej irridu jaħsbu ħafna dwar jekkux ġust li ninsew l-opinjonijiet u ninjeraw l-opinjonijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna jt president Is-Sinjura Ċikaw. Grazzi ħafna President. Sinjura Ministru, Kummissarju, il-Konsell Ewropew da għandu jaddotta l-istrateġija fuq il-Bahar Baltiku u fl-opinjoni tiegħi din dan għandu jservi ta' modell tajjeb ħafna strateġiji Ewropej oħra fil-reġun ta' Danubju. Fil-reġun ta' Danubju għandek 10 stati membri, 6 minnhom huma membri tal-Unjoni Ewropea, għandek madwar 200 miljun ċittadini jgħixu f'din iż-żona u 75 miljun minnhom jgħixu viċin ħafna tal- ta' Danubju nifissa daqstant huwa ferm importanti li jkollna strateġija Danubju għandna ikonna pjantazzjoni mifruxa fuq ħafna snin. Fir-rigward tal-Kunsill Ewropew naħseb li huwa ferm importanti li fuq livell Ewropew għandna nadottaw daw l-istrumenti finanzjari li jkunu neċessarji l-ewwel net biex jiġu iżviluppati eh, ekonomiji effiċenti, eko-ekonomiji. Grazzi ħafna is-sur Awdin ek jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Ministru, Viċi President tal-Kummissjoni, jena nistaqsi lilek, Ministru, minti xa tismani? Nixtieq nistaqsik dwar l-applikazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona il-weda li natat l-Irlandizi li ser ikollhom il-Kummissjoni fl-Kummissarju tagħhom fl-2008 intqal li ser ikun hemm kummissarju għal kull pajjiż għal daqsant. Sinjura Ministru, x'inhuma dawn il-miżuri legali li jittieħdu f'dan ir-rigward? Intqal li ser ikun hemm xi modifikazzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona permezz ta' dħul tal-Kroatja fl-Unjoni Ewropea. Forsi tista' tagħtina xi ftit iktar informazzjoni dwar dan u kif ser eh, jizdiedu il-membri parlamentari Ewropej bi 18 għaliex suppost la darba tidħol il-Lisbona eh, għandu jkun hemm 18 oħra. Grazzi ħafna, eh, Sinjura Figueiredo. Grazzi, Sur President. Il-Kunsill li jmiss għandu jagħti importanza kbira fir-rigward tal-politika neoliberali għabbażi tal-kriżi soċjali u ekonomika fl-Ewropa. Aħna rridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni tal-faqar li jinsabu fija madwar 80 miljon ċittadin Ewropew. U 30 miljun oħrajn li huma tant foqra li ma jistawx joħorġu minn dan il-faqar li jinsabu fih. Għal daqstant aħna rridu nieħdu azzjoni mod deċisiv biex nkun rispondu għal eh, l-ammont ta' qat li qed jibqa' jikber li jista' jiżdied ta' madwar 30 miljun is-sena d-dieħla. U dan ser jibqa' jiżdied jekk ma jittieħdux il-miżuri neċessarji. Din hija sfida kbira għall kunsill Irridu neħilsu minn dawn il-politiċi neoliberali u Flokom ikonna program progressiv ta' svilupp soċjali li jipromovi servizzi soċjali u kol nappoġġaw li l-SMIs u nikrijaw iktar xolijiet b'drittijiet ta' vera b'mod partikolari għan nisaw għal Azzaza. Grazzi ħafna, Signora Figueiredo. Il-kelim li mis u għassur Ori. Signora Ori. Grazzi ħafna. Sur President, ħafna nies jasbu li hemm biss sibijiet fir rigward ta' kif is-Sur Klaus ser jiġi sforzat biex jitratta trattat ta' Lisbona. Dan ser ikun raġuni, din ser tkun għażla ħażina tliet raġunijiet. Ħajkun hemm preċedenti perikolużi. Kwalunkwe kap ta' stat jew gvern jista' jaffetwa l-applikazzjoni ta' trattat. Il-gvern Slovak diġa qal li jekk Sur Klaus ser jgħid iva ma ser jiġu involuti wkoll. tini raġuni hija li mhijiex ħaġa tajba li nieħdu l-eżempju tal-Irlanda. L-Irlanda talbu xi ħaġa li kienet diġà inkluża fit-trattat. Flok talbu xi ħaġa li ma kienitx fit-trattat.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 Grazzi ħafna jiena nixtieq inkompli fuq l-istess linja tal-bira meta tkellimna dwar il-preparazzjoni għas summit ta' Copenhagen. Umbagħad wara dak li ntqal fl-aħħar tas-summit ta' l-Ecofin dak ma spiċċax suċċess kbir, però jiena nixtieq ngħid li l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għandhom ikunu f'pożizzjoni li jaħdmu magħna fir-rigward tal-bidla fil-klima. F'Copenhagen aħna rridu nagħmlu dan billi naħdmu il-koll fuq l-istess livell, irridu niprivaw, nitilqu il-koll mill-istess punt ta' tluq, irridu niksbu riżultati. Irridu nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' għajnuna. Għanna 27 stat membru fl-Unjoni Ewropea li l-koll irridu jaqblu dwar kif l-Unjoni Ewropea sertejn li l-pajzi li qegħdin jiżviluppaw fil-kuntest ferm importanti tal-bidla fil-klima. Fil-Kunsil tal-Ekofin Mm, il-laqa ma kienx kif sensolvu din il-problema, pero xorta waħda din hija kwistjoni importanti. Il-Komissjoni ġa ħarġet xi proposti u issa jiena nixtieq li aħna nkunu fuq qudiem biex bekk nippruvaw insibu solidarjetà globali biex bekk inkunu nistgħu nsolvu din il-problema ferm kbira tal-bidla fil-klima. Grazzi ħafna, Sinjura Dati, is-Sur Gerens. Grazie ħafna, Sur President. Il-mistaqsija tiegħi hija l-President eh, preżenti tal-Kunsill. Naħseb tafu illi eh, l mistaqsijiet eh, qed nresquhom lej President li naraw mbagħad jekk dan u ser jimxi permezz ta' kwistjonijiet li jiftaħu iktar mill-lin tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Din il kundizzjoni Aħna t-naraw din dan it-telf intergovernmentali. Aħna rridu komplu nimbuttaw eh, favor l-integrazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Gerens. Naddi l-kelma issa lil sinjura Vertman. Grazzi ħafna Sur President. Sinjuri. kultant nitkellmu biss dwar il-kriżi ekonomika u finanzjarja għalfejn ma nitkellmux dwar dik strutturali. Jekk nibdew aħna nafu li dan beda min-naħa tal-banek illi affettwa wkoll investimenti u kulħadd qed jiġi imdaħħal f'din it-tip ta' kriżi. Grazzi ħafna. Nikellim li miss. Is-Sinjura Ziderli. Sur President, il-konferenza ta' Copenhagen għeda terza u sfortunatament għamilna passi żgħar il-qoddim sa' mill-aħħar konferenza, suppost għamilna iktar progress. Aħna għadna ma minnix ma biss problemi finanzjarji ma anka eh, problemi eh, marbuta mal-impenn ħata l-istati membri anka l pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom rwol importanti li nagħtu messaġġ ċar lill-Istati Uniti. Aħna nafu li sa Diċembru huma ma ser ikunu għaddew il-leġiżlazzjoni meħtieġa fl-Istati Uniti. Naħseb rridu nkunu verament ċari u nesprimu b'mod ċar dak li qed nistennew jiġifieri lill l-President Obama iwettaq waħda mill-wedit tiegħu jiġifieri li l-Istati Uniti jkollu rol attiv fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima. Aħna nemmnu wkoll illi għana nesprimu b'mod ċar l-aspettattiva tagħna illi Obama għandu jattendi il-konferenza u għalhekk jikkontribwixxi għal uh, tisħiħ ta' din il-konferenza. Grazzi ħafna Sur Koliċek. Grazzi Sur President. Ministri, kollegi, il-Konsil Ewropew huwa wieħed mill-istituzzjonijiet l-iktar importanti li għandu indirizza kwistjonijiet importanti, pereżempju anke kif nassugraw l-impjiegi għaċ-ċittadini tagħna. Hemm ċertu stqarrijiet eh, vagi illi qed jinjoraw dawn il-kwistjonijiet. U eh, l-Kunsill Ewropew għandu jidġile dan it-tip ta' sqarrijiet u jgħabat sinjal ċar il l-interess ċar u li kun hemm irkupru ekonomiku u anka li nagħtu każ is-sitwazzjoni tal bdiwa tagħna. Jekk le huwa importanti eh, għaliex inkella ma se jkun hemm żviluppi eh, importanti għall futur Saqt ngħid il dak kollha illi mod għawi ma jixtiequx li jkun hemm it-tibdil permessa tat-Trattat ta' Lisbona x'qed ngħidilhom li jekk ma tistgħux irranġaw darkom ma tantx tistgħu tippritkaw il ħattijħor Grazzi ħafna. Grazie, Sur President, xtaqt nitkellem issa dwar l-sfidi li aħna għandna bżonn nelbu fil-qasam tal-ħelsien sigurtà u ġustizzja. Għandna bżonn politika ta' ażil tajba li eh, nissalvagward il-frontieri tagħna b'mod tajjeb. Għandna bżonn Ewropa li taħdem b'sens ta' komunità, aħna rridu nimxu il-qoddim anka fil-liġi ċivili u dikriminali, kriminali, aħna rridu wkoll nitkellmu aħjar ma' l-Istati Uniti. Hemm bżonn eh, l-informazzjoni tagħna u l-Ewropa kontra eh, ċertu ksur tal-liġijiet. Grazzi ħafna tal-li għal-ġil daqstant u użajt ftit ħin, jgħid il-President. Grazzi, Sur President. Mistaqsija sempliċi. Anna President maħsub għal kommissjoni il-ġdida imma din il-kommissjoni meta ser tkun edha tiġi mwaqfa. Għaliex huwa diffiċli illi uh, nkomplu nitrattaw mal-kommissjoni fejn nafs il-membri qegħdin jipakjaw biex imorru lem. Aħna għandna bżonn kommissjoni ġdida kemm se jkun malajr. Is-Sinjura Lapaġ. Non c'è? Non c'è l'onorevole Corinne Lepage? Il-Sinjura Lepage mux għadawnek fl-awla? Mux għadawnek fil-kamra? Is-Sur Kelly. Grazzi naħseb waħda mill-lezzjonijiet li nistgħu nitolmu referendu tal-Irlanda u illi kampanja tajba qabel ir-referendu tagħmel differenza f'Ġunju tal-2009 l-poplu Irlandiż ivvota kontra skużawni fl-2008 jgħid il-kelliem ivvotat kontra trattat. Umbat l-Unjoni Ewropea Ehm, twassal mod ħafna ħjar fit-tieni kampanja minn dak li huma favur it-trattat huwa importanti li jkollna kompetenzi ġodda eh, u naraw li ma xogħol jista' jsir il-Kummissjoni tista' wkoll taħdem fi strateġiji ta' relazzjonijiet pubbliċi sabiex tasal għandi ċittadini ħalli Anka forsi kummissjoni xi pjanijiet għandha f'dan il-qasam, ħalli is sitwazzjoni tkun ħafna iktar faċli milli rajna fil-passat. Grazzi ħafna l-Sur Kelly, l-aħħar Kelly fil-sessjoni KHDI. Is-sur jew is-Sinjura Lunen jgħid il-President. Grazzi ħafna jiena is-sur Luhan jgħid il-kellim. Grazzi ħafna ħana nitkellmu dwar li firmar ta' trattat ta' Lisbona, pero għanna bżon dan ikona dan it-trattat sabiex jaħdem tajjeb u għalhekk irid jidħol fis kaj kemm jista' jkun malar possibbli ir-Repubblika Ċeka għada l-unika pajis li ma firmax trattat bħalma għal kalli pipi, Pippi aħna rridu nwasslu t-talba tagħna li jkun hemm azzjoni responsabbli mis Sur Klaus li jiffirma dan it-trattat qabel il-Kunsill Ewropew fl-ħar Ottubru jekk le ser iwaħħal il-proċess kollu anke l-kooperazzjoni interistituzzjonali ma nkunu nistgħu għalhekk nifukaw fuq il-problemi eh, importanti għaċ-ċittadini tagħna il-kriżi ekonomika, l esklużjoni soċjali, il-telf ta' impjiegi, aħna rridu nsaħħu l-profil tal-Unjoni Ewropea anke fuq il-livell internazzjonali. Naħseb il-ismajna wkoll dwar Eh, l-bżon ta' dan it-trattat, menx għalfejn għodu nerġa' għajdu dan kollu, issa huwa importanti illi fil-laqa li jmiss tal-Kunsill dan il-proċess ta' firmar ikun lessa biex kulħadd ikun jista' jgħaddi għal proċess li jmiss ġifiri l komissjoni l-ġdida. Grazzi ħafna Sur Luħen, skuża ruħi tal-li meċ eh, kun jomu b'mod tajjeb, jgħid il-President. Nadi il kelma issa l-sinjira Cecilia Malmström fissam il-Konsil sabiex tagħti t-tweġibiet tagħha mbagħad naraw nisimgħu wkoll minnat il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Sur President, jina xtaqt nirringrazzja lill membri wkoll tal-mistaqsijiet tagħhom u l-kummenti. Issa ma ħafna eh, l-Ewropa taċ ċittadini hemm ħafna mod kif tista' tinterpreta dan skont anke l-opinjoni politika tiegħek. Jekk intom tafu xinu ma jgħidu ċittadini u ma jridu illi jaraw kooperazzjoni fl-Ewropa bbażi tal-valuri illi anka issolvi problemi komuni, l-kriżi ekonomika, n-nuqqas tampigi, il qat il-problem transkonfinali, l-immigrazzjoni, eccetera, eccetera. U aħna dan qed nippruvaw niksbu hawnhekk. Ħafna minn dawk kwistjonijiet se nkunu qed niddiskutuhom fis-summit fi żmien għaxar tiem, mhux bil-forsi nsibu eh, soluzzjoni għal kull kwistjoni, però laqas nkunu bdejna it-triq it-tajba sabiex anke nkunu nistgħu noħol u din l-Ewropa għaċ-ċittadini. Dan is-soluzzjonijiet rridu naħduhom mod trasparenti u demokratiċi tafu bit-Trattat ta' Lisbona tafu anka bil-opinjoni eh, tal kunsill u anka ħsieb u għalli ners u iktar viċin eh, ċittadini li anka naħdmu bot iktar demokratiku u li nsaħħu l-Unjoni Ewropea anka fil-relazzjoni internazzjonali. U importanti illi ikonna dan kollu fis-seħ u aħna idu serħu eh, l-imħuħ illi dan ser ikun għat seħ Ma nixi soluzzjonijiet għal President ta' Repubblika Ċeka, smajċi għajdut, pero u dwar u xi possibiltajiet, però aħna għandna diskussjonijiet għaddejjin bħalissa anka mal-naħa ta' Repubblika Ċeka u rridu nagħtu ċans lil qorti kostituzzjonali tagħhom sabiex toħroġ bil deċiżjoni tagħha qabel ma nkomplu mixjin b'dan il-proċess. Għanna bżon ta' kooperazzjoni u kod deċiżjoni mal-Parlament, anka servizzi esterni illi nistan kellimkom iktar dwaru eh, iktar tard dwar nofsinhar. Un punti oħra li se jitlu fisseħ grazzi trattat ta' Lisbona. Aħna tkellimna wkoll ma' Sur Busek kif il-Parlament u l-Konsil jistgħu jaħdmu sabiex jikkooperaw permezz regoli la darba dawn fis fisseħ dwar l-Afganistan. Is-Sinjura da Samas, Iva, aħna se nkomplu nimbottaw sabiex ikon din l-opinjoni dwar x'nistgħu nagħmlu fl-Afganistan dwar it-truppi wkoll tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż u anka dwar l-appoġġ għal proċess iktar demokratiku u twaqif ta' ċertu situazzjonijiet. Il-kwistjoni hi kif nistgħu nappoġġaw l-elezzjonijiet fis-7 ta' Novembru u f'dan iż-żmien qasir ukoll ikonu l-osservaturi eh, tal-Unjoni Ewropea għal din elezzjoni. L-iskada hija waħda ehm, limitata anka dwar l-azil u l-politika ta' immigrazzjoni din ma ser tidħol sal-aħħar tas-sena għaliex xirid naħdmu fuq trattat ta' Lisbona l-ewwel. Però din hija importanti. Għand naħdmu wkoll dwar il-programm ta' Stokkolma qed niddiskutu kwistjonijiet ta' immigrazzjoni. Kwistjonijiet komplikati, komplessi, aħna qed naraw il-kommerċ, il-lajnuna tal-iżvilupp, il-possibilità li konna għafas legali li kon fisseħ sabiex ikon aktar immigrazzjoni legali lejn l-Ewropa. Regolari. Aħna rridu naraw ukoll se tikseb il-Kummissjoni hemmhekk b'tali mod li nagħmlu ċertu progress sa' Diċembru. Il-protokoll ta' Ankara huwa importanti sur Van Balen u aħna tnajdu rridu naċċertaw li dan il-protokoll ta' Ankara jaħdem tajjeb anka diskussjoni dwar it-tkabbir un bat ħanħalluwa eh, għal-iktar il-qoddim, nkun nistantikom iktar dettalji. Dwar il-numru ta' kommissarji, il-Konsil Ewropew iddeċida li kull pajjiż għandu jkollu l-kommissarju tiegħu. Bit-trattat preżenti dan jista' jinbidel fis sena 2014 la darba jidħol fis-seħi trattat u mbagħad ikollna il-żmien illi nerġaw naraw il-tibdiliet legali li għandhom żon isiru sabiex kull pajjiż iżom il-kummissarju tiegħu. U aħna se nkun qed nagħmlu dan intfit ma' servizzi legali sabiex naraw xi tibdiliet addizzjonali li għandhom isseħħu għat-trattat għal deċiżjoni unanima wkoll mingħata l-Kunsill l-istess jgħod għal 18 il-membru ġdid tal-Parlament Nisser ikun għat jizdidu, jridu jisir xol preparatorju għal dan. Aħna diġa preparajna sabiex nibatu lil dawn il-membri l-ġodda lil parlament f'ċertu pajjiżi s-sistema elettorali tagħhom tamela daqxie iktar komplikata u għalek forsi dan jihud għaxen iktar zmin. Nittama illi dan il-xol preparatorju kun jista jimbida kem jista jkun malar ħalli Parlament Ewropew kollu dan il-membri li jistaw jaġixxu bħal osservaturi qabel ma jinattaw eh, il-ħatra tagħhom. Dwar il-Presidenza Spanjola aħna nixtiequ li kunem kontinwazzjoni u grazzi għal dan id-dibattitu kif ukoll għal appoġġ qawwi illi jiena nħoss illi intom għattatu lill-Kunsill dwar il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima. Aħna dan irridu naħdmu bisħieħ eh, anka fil kunsill Ewropew sabiex ngħidu deċiżjonijiet finanzjarji dwar il-kontribuzzjonijiet u anka kif nistgħu ngħinu lill pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex huma miri tagħhom. Aħna rridu nagħtu din l-imbottatura u eh, dan il-messaġġ ċar anke lin-negozjat ħalli nkunu ta' suċċess f'Copenhagen. Din hija l-iktar kwistjoni importanti għall ġenerazzjoni tagħna illi aħna nieħdu passi serji speċifiċi għal ġlieda kontra tibdil fil-klima u li jkollna regoli ċari li jidħlu fis-seħħ. Nirringrazzjakom tal-impenn li jattiħu l-Parlament Ewropew anka fuq dan il-qasam. Ora. Grazzi, Signora U issa il-kelma lill-Kummissjoni il-Viċi Presidenta il-Signora Wallström. Grazzi Sur President, Signora Ministru, onorevoli membri. L-ewwel ħaġa grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni ħajja u interessanti u għacċar ħafna. Is-sens ta' urġenza ta' għandu samma l-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona jinħass ħafna f'din il-Kamra f'dan id-dibattitu allura kif tifmu intom il-Kommissjoni u l-Parlament u koll it-tnej li huma ma' istituzzjonijiet li qed iħarsu l qudiem għal l-approvazzjoni u l-firma ta' dan it-trattat issa li l-approvazzjoni ġiet mitmuma mill-Istati membri Dan ifisser allura li stat kull stat membru hemm bżonn li jiffinalizza l-proċess ta' ta' din l-approvazzjoni u li jar u għacċar il-lebda stat membru ma jaġixxi f'vakum. vakum allura dawn se dan it-trattat se jkollu impatt qawwi fuq kollox u nittamaw il-Repubblika Ċeka tkun f'pożizzjoni li tirratifika dan it-trattat u nfakkarkom hawnhekk dwar kooperazzjoni lejali li hija waħda mill-prinċipji l-iktar fundamentali fl-Unjoni Ewropea Allura huwa kruċjali ħafna li l-istati membru l-istati membri jafdaw il-xurxin f'dawn ir-rabtiet li jkunu daħlu għalihom. Ħafna membri parlamentari hawnhekk kolqu semmew distinzjoni bejn ir-realtà f'dak li għandu xaqsam mannu ta' tampiegi u l-krizi u t-test tat trattat ta' Lisbona. Imma l-ideja hija illi t-test ta' dan it-trattat hija tem biex jitkellem dwar il-kuntest u li aħna ħankun ikolna iktar odda biex inkunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet effettivi dwar immigrazzjoni jew politika tal-azil jew dak kollu li għanna qudiemna. U hekk allura nkunu nistaw naqduhom flimkien meta nkunu wasalna għal dan id-dibattitu illi qed ikaxkar f'dak li għandu x'jaqsam mal kif jaħdmu l-istituzzjonijiet. Il-Kummissjoni qed taħdem b'mod attiv biex tipprepara l-implementazzjoni ta' trattat meta da jidħol meta di tidħol fis-serq u jiena naf li intom se jkollkom dibattitu apposta f'dan ir-rigward u allura dan mhuwiex il-mument illi aħna nidħlu f'diskussjoni dwar din il-kwistjoni, però ippermettu li ngħid li aħna qed niffaċċjaw sfida sħiħa hawnhekk din hija sfida biex naħdmu fl-imkien biex inġibu fl-imkien l-imsieħba kollha interessati fir-relazzjonijiet li huma jirrappreżentaw biex naslu għal sinerġija diplomatika u jkollna grad ta' tal-odda li jem neċessarja u fl-istess ħin illi nirrispettaw il-bilanċ tal-istituzzjonali u għanna bżonn li s-servizz ikun jista' jwieġeb lejn din il-Kamra lejn il-Parlament Ewropew. Jiena nemmen bisħiħ li daw is-servizz tazzjoniet esterni jista' jkun suċċess biss jekk il konsillu l-Parlament u l-Kummissjoni jaħdmu għannunna flimkien. U nirrispettaw il-fatt li ir rappresentantori u l-Viċi President tal-Kummissjoni li għamlu l-proposta flimkien mal-Kummissjoni. L-inizjattiva ċittadini Ewropej dwar dan is-suġġett f'Novembru il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tippreżenta eh, Green Paper li permezz tagħha tikkonsulta lill-imsieħba kollha il-partijiet interessati kollha dwar dan wara li it-trattat ta' Lisbona jkun daħal fis seħħ Konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja ekonomika hija il-fuq fil-loġenda tal-Kunsill u dan is-suġġett ovvjament ħaj issemma f'dan id-dibattitu jiena ngħid li ma nistawx noqogħdu bil-qeda u jisna ma nagħmlu xejn, irrid inkunu attivi ħafna. U fil-fatt l-azzjonijiet li sissa wasalna jom diġà iħallu ċertu eh, riżultati, imma għadna il-bot mill mill-li naslu għal mill-li ikolna s-soluzzjoniet kollha meħtieġa kif ukoll il-fatt allura li l-isforzi politiċi hemm bżonn ikomplu biex aħna inwet u politiki politiki tajbin f'dak li għandu xaqsam mas-suq tax-xogħol. Issa xi kwistjonijiet li jitqajmu f'dan id-dibattitu. Il-proposta dwar il-budget nittamaw lill parlament jikkonferma permezz tal-vot tagħkom l-ambizzjonijiet li jintom stess qegħdin eh, turu u kif qal il-President Barroso l-bieraħ dak li sar sissa mhux biżejjed. U s-sitwazzjoni tal-impjegi hija tali li aħna rridu naħdmu iktar mhux fuq livell Ewropew immanka fuq livell nazzjonali. L-impjeg illum huwa l-iktar punt importanti li aħna qegħdin naħdmu fuqu u naħsbu fuqu. U rridu nkomplu naħdmu fuqu fuq livell Ewropew u mpoġġu pressjoni fuq il-Kunsill fuq livell nazzjonali biex napprovaw il-proposta tagħna dwar il dwar maniġjar fa' iktar faċli f'dak li għandu xaqsam mal-fondi. Mistoqsi oħra dwar il-pis amministrattiv u dan il-ħamis stess e, se jkun hemm l-adozzjoni ta' komunikat dwar nuqqa dwar riduzzjoni fil-piżijiet amministrativi. U bekk il-Kummissjoni tkun f'pożizzjoni li tpoġġi e, e, li taffettwa dak id-deċiżjoni li diġà saru permezz ukoll tal-grupp Schreiber skont dan ir-rapport partikolari l-istampa hija pożittiva ħafna u l-pis amministrattiv il-mod kif wieħed jaħdem għal tnaqqis fil-pis amministrattiv diġa ġitpoġġa fuq il-mejda l-maġġoranza ta' daw il-proposta sfortunatament huma pendenti qudiem il-Kunsill u allura għal darboħra aħna nittamaw li l-Parlament Ewropew jista' jgħinna biex impoġġu eh, pressjoni fuq l-Istati membri biex aħna nimbixu l-qudiem u nirreġistraw progress f'dawn il-kwistjonijiet Nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa dwar is-supervizjoni tas-swieq finanzjarji li deru dim il-programm tal-Kummissjoni eh, f'daw l-aħħar xhur Għafas eh, kompletament ġdid dak li għandu x'jaqsam ma' supervizjoni jrid jinħoloq fuq livell Ewropew. Diġà reġistrajna xi progress ftehim dwar il-Kummissjoni, dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex aħna jkollna supervizjoni tal-microprudential u aħna edin naraw appoċ għal dan. Bżon jisir iktar xogħol f'dak li għandu x'jaqsam mal-awtoritajiet ta' supervizjoni, f'dak li għandu x'jaqsam mal-microeconomic supervision u u nitolbu allura l konsillu l-Parlament biex jaddottaw dan il-pjan din is-soluzzjoni ambizjuża u effiċjenti. Fl-aħħar nixtieq ngħid xi ħaġa dwar dak li qed jiderf qudiem l-aġenda tal-Presidenza Zveliża dwar it-tibdil fil-klima għax qatt baqalna ftit ġimgħa qabel il-konferenza ta' Copenhagen. U intom wasaltu u tkellimtu dwar il-kwistjoni importanti li aħna naslu għal-kwistjoni għal-qalba tal-problema ir-relazzjoni bejn eh, pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk illi eh, żviluppaw il-laqda bejnietom. Irridu nieħdu miżuri ta' adazzjoni u irridu eh, nuru ir-rieda biex aħna immexxu f'din it-triq aħna ppreżentajna bħala komissjoni E, f'dak għandu semma finanzjament, saret ħafna kritika li dan mhux biżejt, jiena ċerta li dan mhux biżejt, ma dan huwa l-ewwel pass. U nittama illi aħna nkunu nistaw naslu biex dan ikun bidu biex ħaddieħor jista' jippreżenta xi ħaġa fuq il-mejda biex aħna nkunu preparati adekwatament għal Copenhagen irridu nkomplu e, nkunu iktar attivi u mhux innaqsu x-xogħol li qed inwet u ma ninkoraġixxu l-imsieħba tagħna kollha biex biex jieħdu e, biex jipparteċipaw kompletament dim il-mejda ħajkolna nġibu l-Istati Uniti u kol fuq il-mejda u nġibu tħassib kollu ta' ċittadini nassigurakom illi aħna manna lebda intenzjoni li naqsu l-ambizjonijiet tagħna f'dan ir-rigward imma niżguraw illi nkunu proattivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-Copenhagen. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi Viċi prezidenta Wallström, id-dibattitu issa mal Fi żmien żewġ minuti tibda is-sessjoni tal-votazzjoni tlobkom allura tibqaw fil-sala għal ftit minuti biex imbagħad jiġi il-President Umbat mbagħad nistgħu nibdew il-votazzjoni. Grazzi ħafna.